Buongiorno. La tua tajba, signori. Mena fuq l-agenda tana tal-lum. Nitkellmu dwar il-fajl tal-kollegi. Jekk ma uħat li xie jikommenta, nistaw nandottaw l-agenda minnajr bidlit. Illum interpretazzjoni hija fil-lingwi kollha kemm tal-Kumitat Envi kif ukoll tal-Kumitat ITRE. Nalqaw il-żewġ rappresentanti tal-Kummissjoni fil-Kumitati Parlamentari li ħadmu sfiq dan ir-rapport. Jiena tassew kuntenta bil-tħejjija u xogħol li sar minn dawk li kienu involuti fil-rapport u x-xogħol mod partikolari il-rapport il-kooperazzjoni li sar mal-Grote, Masu Grote u l kooperazzjoni Il-laqat konġunti kif tafu intom. Dejjem il-presidenza ta' żewġ presidenzi biex nenu il-xogħol tal-komitat id-deċidejna li aħna ser nieħduha darba wieħed mbagħad darba l-ieħor biex eh, nkunu biex immexxu il-laqa. L-ewwel laqa li kellna kien il-President Sur Grote, se jien se nippresedi, u insomma, tibqgħu sejrin hekk. Qabel ma nibdew xogħolna, qabel ma naddu għal puntit li għanna, jiena niproponi illi naċċettaw il-minuti ta' settembru li sibuhom fid-dossier tagħkom, hawnhekk ukoll ma tkomx kummenti, ngħidu li huwa adottat. Mela ngħaddew għas-sur Grotte, jekk ixtieq intervjeni qabel ma nibdew xogħolna. Grazzi. Grazzi, Iva. Kienet eh, idea tajba, mxejna sew id-darba l-oħra, u nibqgħu sejrin hekk għaliex hekk nsibu kompromessi biex nkunu nistgħu ikonna il-ftejim tal-Parlament l-aħħar mill-aħħar. Importanti la tal-ewwel nofs ta' sena diħla, aħna jkunu situazzjoni li nkunu vizibli li jkunu pożizzjoni ċara. mi diskussjonijiet tagħna ma jistgħux ninsew li aħna bħala istituzzjoni istituzzjoni ser jkollna ħafna viżibilità, kulħadd ikun għajneħ fuqna qabel elezzjonijiet, ġifieri nkunu disciplinati f'xanna. Naħseb illi aħna ħedibna mod tajjeb ferm, għan tim tajjeb sew. Ta' min jidradit il ta' xol. Ta' sew, Mela, issa, aħna naxxi satej għad dipatitu tagħna, 10 minuti għal kull rapporter, u bat 5 minuti għal shadows. bat żewġ minuti għal min jixtieq jitkellem. Li jek iridu jistgħu jitnizlu isimhom issa. Mela, nibdew għanna dalvu għal envi 10 minuti. Grazzi, Signora Cher. Signora Ċer, kollegi, naseb kullħat seta jara la bozz li s-sur Xemanski u jien nimna fuq u negozajna pala rapporters. Dan huwa din hija regola 51. Tekst ta' kompromess illi issa ser jiġi fissa ta' 12 ta' novembru. Jina nxiq nemenda biex nkunu nistaw nilħu il-ħames sfidi qed naraw qudiemna. biex nilħu l-għanijiet tagħna kif mbagħad nkunu nafu kif nistgħu nużaw bl-aħjar mod possibbli li li għanna Erba, kif nistaw innaqsu d-dependenza fuq l-enerġija tagħna viżavi l-pajjiżi li esportaw l-enerġija eh, dejjem fil-waqt li nużaw bl-aħjar mod possibbli il-potenzjal tagħna tar-riżorsi li jiġġeddu u użu effiċjenti tal-enerġija mbagħad kif nistaw illi l-kumpaniji tagħna, l smis tagħna u ċ-ċittadini tagħna jkollhom l-aħjar prezzijiet tal-enerġija biex ikonna iktar setata xirri nkunu iktar kompetittivi fis-suq tad-dinja. Issa rridu naraw illi kif mill-bidunet il-prezzijiet ikunu l-iktar baxxu u l-benefiċċji l-akbar possibbli. Irridu nibatu sinjal ċar minn dan il-Parlament qabel il-pubblikazzjoni tal-White Paper tal-Kommissjoni f'Jannar u pożizzjoni tal-Parlament f'Marzu. Imma dan ifisser illi hemm bżonn ikonna idea ċara u preċiża u l-iktar oġġettiva possibbli fuq dak illi il-pakket tal-klima bħalissa u um, xinu, xid-difetti tiegħu x'inhuma kif nistgħu ntejbu dan il-modell. Issa, Aħna diġa tkellimna waqt l ewwel skambju ta' idejat fuq il-politiċi ta' sussidji eh, nazzjonali ta' enerġija li tiġġeddet li wassal għal ċerti pajjiżi illi jinvestu bisħiħ fil-ftin eh, l-enerġija li tiġġeddet minar ma jaraw eh, kem qed jonfqu l-flusom bil-aqal u kem jistaw jiksbu benefiċċji minna dawn l-lejjum tal-enerġija għadhom qed jiġu sussidjati qed joħolqu distorzjoni fis-suq ma' tipi ta' enerġija oħra konvenzjonali, pereżempju l-gas naturali, illi żgur inġess iktar iva imma mhux il-lajn ta' enerġija li l-iktar tniġġess. Dawn huma sfortunatament eh, l-eċessi ta' sussidji illi qed iġellu li xuħut minna biex nitolbu neutralità teknoloġika u għalek biex ma komplux naċċettaw um, approċ għal uh, l-enerġija li tiġġeddet, aħna ma rridux illi nitfaw xi dubju eh, fuq l-enerġija li tiġġeddet sempliċement għax il-politika ta' sussidji eh, kienet waħda mhux perfetta. Ġifieri rridu naraw xiri tisir u għad permezz dan biss illi aħna nistaw nsiru iktar koerenti fi l istati membri illi u koll għet eh, eh, jamlu da kollu li jistaw biex warbu l-enerġija fossili. Umbat, eh, il-tletanijiet tana illi huma l-eliminazzjoni tal-gassijiet ta' effett bis-serra waħna rridu illi fl-analiżi li namlu nqisu iktar l-interazzjoni, l-interkonnessjoni bejn il-miri tagħna inklużi fl-evalwazzjoni tal-progressi li għamilna. Għaliex aħna nafu kemm huma kbar l-important l-effetti kombinati ta' dak li qed nippruvaw nagħmlu l-effiċenza fl-użu tal-enerġija fil-potenzjal tagħha ġiet sottostimata l-effiċenza ukoll trid tkun ukoll punt importanti u essenzjali ta' dan il-pakket għal ġejjeni fuq il-klima u l-enerġija fl-ħarnet, il-kompetittività kif ukoll aspetti kollha ta' sikurezza ta' l-enerġija eh, kważi kienu injorati għal kollox mill-qafas regolamentari li għandna bħalissa il u eh, rridu per eżempju nsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri ehm, għall-iskambju ta' informazzjoni per eżempju. Issa, Irridu naraw se jsir sal-2030 l-kumpaniji l-industrija l-investituri qegħdin jistennew tweġibiet affidabli, stabli eh, għal meta ta' żmien twila u mhux li jkun hemm imbagħad bidliet fir-regolamentazzjoni eh, qabel iż-żmien biex ma, ma noħolqux inċertezzi bżonni li dak li tiddeċidi l-Europa idum fi żmien u li għalfejn irridu issa wkoll inħassru dak kollu illi ksibna anki dak illi ta' riżultati tajbin rispettivament mill-fatt li s-setturi li l-iktar ħolqu impiegi kienu dawk tal-effiċenza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija li tiġġettet dan is-settur direttament jew indirettament jimpjega miljun elf persuna ġifiri zida ta' 30% eh, mill-2009 l-hawnhekk dik kienet iżjed għal-Komissjoni Ewropea tqis li din dan l-ammont jista' jsir 3 eh, miljuni 400.000 sal-2030 jekk isiru l-investimenti meħtieġa. Għalhekk jiena naqbel li jkun hemm qafas illi serraħ fuq tliet finijiet, tliet għanijiet vinkolanti Iva, imma bħafna korrezzjonijiet biex intejbu s-sistema u naqsu l-nuqqas ta' koerenza, ġifiri il-gassijiet tal-effettu serra, enerġija li tiġġeddet u l-użu effiċenti tal-enerġija dana biex nsaxħu il-kompetittività tagħna għaliex hemm ħafna potenzjal hawnhekk dan ifisser ukoll illi l-aspetti tal-leħ tal-profit u tal kompetitività tal-kumpaniji tagħna irid ikun integrat fil-politika tal-klima u tal-enerġija bħala kriterju essenzjali fuq il-quċċata tal-prioritajiet kollha l-oħra hemm bżonn illi infaslu indikaturi preċiżi biex jippermettulna illi inkejlu il- um, l-effiċenza tal-azlit li nkunu għamlu. Iva, dwar dak li għandu xjaqsam għal effetti eh, gas li d-effett serra u eh, enerġija li t-ġeddet, ovvjament jena najt Iva, ċerti pajizi bħal Ġermanja diġa Eh, eh, saħħu l-kapacità tagħhom dik li enerġija li tiġġedded imma l-enerġija li tiġġedded hija biss parti integrabli fit-taħlita enerġetika. Hemm bżonn illi nħadmu miżuri ta' korrezzjoni. Iva, iva, iva għall-użu effiċjenti tal-enerġija, żgur li din tkun il-ġebla ta' xewka ta' da kollu li nagħmlu f'dan il-qasam. Intikom ftit ċifri aħna nafu l-Unjoni ta' tuża ħafna enerġija l-ammont li f'dawn l-aħħar snin multiplika ruħu bekk tlet darbiet. Għallek tkun ħasra illi aħna ma narawx il-potenzjal tagħna biex nifrankaw l-enerġija il- suq tal-enerġija jgħat jikber 10 darbit f'kull sena, ġifiri sal-2000 u 20 eh, uh, aħna nkunu nistaw fil-fat nifrankaw 20% ta' l-enerġija tagħna. Indispensabli u koll li aħna nsaħħu l-kollaborazzjoni, kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri fih dan su Ewropew u tal-networks nazzjonali li huma dejjem iktar interkonnessi. Nixtieq nagħtikom eżempju hawnhekk il-pajjiżi tal-Benelux, il-Germania u Franza fl-2005 ħol u il-forum eh, multilaterali tal-enerġija. Dan huwa l-ewwel forum għad diskussjoni u kollaborazzjoni bejn l-atturi kollha rilevanti fis-settur illi jippermetti illi tassew niformaw suq tal-elettriċità tal-elettriċità reġjonali. Għaliex, mela, ma nibnux fuq inizjattivi bħal din biex nkomplu inwessawhom ftit ftit e kif jissaxu iktar il-konnessjoniet bejn l-istati membri, ma dam ma jfessirx li aħna ma nix nirriflettu eh, dwar kif aħna nistaw eh, nejnu li l-istati membri konsultaw bejnietom ikollom skambiet ta' informazzjoni bejnietom qabel ma jieħdu deċiżjonijiet strateġiċi dwar il-klima jew l-enerġija u jkollhom impatt ukoll fuq il-pajjiżi ġirien tagħhom. Mbagħad fuq l-ETS għadni konvinta illi biex nevitaw fil-ġejjien li kunem uh, miżuri one shot illi din il-sistema tittiġi uh, riformata bżon illi ndaħlu sistema automatika ta' korrezzjoni illi tqis il-kontest ekonomiku u il-progress il li kunu ramlu fil-qasam tal-enerġija li tiġġeddet u dakoll li huwa frankar tal-enerġija. Aħna għadna ma tkellimniex dwar il-livell ta' ambizzjoni li rridu nimmiraw għalihom, il-miri tagħna fejn irridu jaslu eh, iċ-ċifri kull darba niġildu fuqhom jiena nixtieq li għal darba dawn iċ-ċifri dawn il-perċentwali kollha ma jaħdbux il-ħtieġa l-ewwel qabel kollox nibatu sinjal ċar illi aħna ambizzjużi. Dannu għalija huwa priorità grazzi ħafna. Grazie alla collega Del V. Grazie. Issa sanato al collega Simassi. Grazzi. Nasib illi nistaw naraw wara li għal dak li għal il-kollega tagħna. Illi mal-Sinjura Delavo aħna na l-istess tħassib aħna t-nej, t-nej aħna, importana ħafna, jahna nishtuq ħafna li nbidlu għal din l-ekonomija li tabbaza ruħa fuq mm, ftit karbonju minnajr ma tiswinna ħawis flejjes. U rridu kol nħarsu il-xol fil-ferat kolla tal-industrija dawn rridu jirum ħarsa. U t nej li aħna importana fuq is-sikurtà tal-enerġija u l innaqsu il-dipendenza tagħna fuq importazzjoni tal-enerġija. Ena wkoll importana fuq il-prezzi tal-enerġija. Ta' ovvjament dawn huma riflessi jirriflettu l-kompetitività tal-ekonomija prezzijiet jiġu jinżumma l-mistoqsija kif għandna nagħmlu dan. Jina ċert, din il-bidla għal-ekonomija bbażata fuq ftit karbonju hija mistesseħ mingħajr ma jkun hemm diskussjoni u analiżi serja tal-politika attwali. Iridu nistaqsu dawn li ġej. Jiswa qed e, e, jiġina wisqoli illi aħna nimpjegaw tlet darbit e, kampanji tlet kumpanji differenti biex għamlu stess ħaġa ma triġu għalħol inta x-xogħol. Faċli illi noqogħdu faħru trade unions u ċittadini tagħna u ngħidilhom kemm faċli tbiddel xogħol ekonomiku, ekoloġiku, imma fil-verità l-affarijiet mhumiex wartu żgħar, aħna naraw li skont statistika anki l-iktar l-iktar antiċipi um, li huma forsi tajbin b'saħħithom xorta waħda ma sejġu aktar minn eh, żewġ miljun eh, impjieg. Ekonomija intensiva tagħti xogħol il 20 miljun ruħ. U mumiex mifruxi, da mumiex mifrux mot indaqs f-settur. Dan hija per eżempju inkludi 20% tal ta' dan huwa distribwit fil-qasam fil-10 stati membri ġodda. Allura, din it-tranzizzjoni mbaħniex lesti għalija. Irridu naqsu dipendenza tagħna fuq il- importazzjonijiet barranin, imma mhux bizzejiet illi konna biss rizorsi ta' enerġija li tiġġedded, aħna limitati ħafna bħala Ewropa għall aċċess għal dan il-potenzjal. Is-suq mhux mhux lest laqas għal dan it-tip ta' sorsi ta' enerġija li mhumiex tas-soltu, mhumiex konvenzjonali. Jistanki jwassal għal li aħna Jinspiċċaw inħalsu l-imsiħba tagħna fil-golf inqas għaliex huma jkunu jistgħu forsi naqsu l-prezzijiet tagħna għalina. Jekk ikun prezzijiet enerġija li huma iktar baxxi huma riżultat ta' taħlita ta' ħafna linja ta' politika. Jekk aħna rridu naqsu din ix-xejra, illi issa qed tappan e l-ekonomija tagħna mela aħna rridu nagħmlu tliet affarijiet irridu nifokaw fuq il-politika tal-klima b'tali mod illi dan jirrifletti is-sitwazzjoni tal-ekonomiji tagħna fl-Ewropa, mhux madwar id-dinja, sempliċement fl-Ewropa. Irridu nifokaw fuq x'tip ta' piżijiet għandhom pajjiżi bħalma Brażil, iċ-Ċina, l-Indja, Stati Uniti, għax naħseb illi xi darba waħra aħna ħan nintrabtu ma' dawk il-pajjiżi minħabba f'temiet komprensivi ta' kommerċali, allura rridu naħsbu wkoll mod globali wkoll. Is-sem tagħna ta' missjoni globali hija ftit li xej u probabbilment tinżel iktar milli hi. Allura din il-ħolma li għandna aħna li kunem azzjoni unilaterali tal-Unjoni ħad biddel id-dinja hija ħolma li aħna rridu ninsewa għaliex hija problema globali. Rridu nużaw il-potenzjal politiku biex biex natu eżempju. Aħna inna ngħidu li għandna natu eżempju meta kon qegħdin l-politika fil-fatt fil-bidunet Aħna konna qed nittamaw illi s-suċċess tal-linja ta' politika tal-klima tal-Unja Ewropea ħajru l-ħabtiħor li jagħmel bħalna. Iżda huwa ċar illum il-ġurnata li ħadd ma qed jipprova jagħmel bħalna. Għalhekk ħadd mu kuntent bl-affarijiet kif numa bħalissa għaliex din il-politika ma laqatx il-estennijiet ta' ħadd. U allura rridu nbidluha irridu regoli stabli. Memx regoli stabli għal l-investituri fl-Europa. Ovvijament, di mish bis politika tal-klima li jahna rridu eh, nejdu li eh, nisfaw tort fuq, izda aħna irridu kol naċċettaw illi regoli huma tant, tant komplikati jimbidlu l-ħin kollu li l-investituri ma jistgħux jinvestu. Il-politika tal-klima hija waħda minn dawk l investimenti li iskoraġiċu l-investituri ma jkunux jafu eżattament kif ser jinbidlu minn ġurnata l-oħra l-prezzijiet jekk ħajrendilhomx l-investiment. Kien hemm eżempju zidna fil-passat ta' kif eh, kien hemm provaj biddel jbiddel ir-regoli tal-logħba f'nofs il-logħba, eh, pereżempju fis-sistema tal-ITS. Kien eh, eżempju ħażin ħafna li ta' u li l-ewwel tagħti fondi pubbliċi għall enerġija li t-ġeddet. biex il-pajizi li mandomx flus fi krizi e, jgħet u ma ma mandaw kellhom ibidlu l-politika l-lum għallada. U dan ħażin ħafna għall-investituri għaliex dawn Tibum daraw mal-ħajti kellhom ibidlu l politika imma fl-istess ħin l-investituri tilfu ħafna flejjes minħabba li bidlu r-regoli u ovvjament naqas l-appoċ u l-fiduċa fija. Ovvijament kif ngħid il-politika l-klima mhux unika waħda li għandha tort hawnhekk, iżda ewa fattur illi ġel illi l ta' enerġija fl-Ewropa sparaw il fuq. Mhux biss għax iċ-ċittadini tagħna u imprenditori tagħna ma jistgħux jifilħu għal dak il-peace finanzjarju, imma aħna maħniex gżira, l-Ewropa mhix gżira, aħna kontinent Aħna għanna ħafna potenzjal kommerċjali, aħna qegħdin naħdmu fuq ħafna ftemijiet kommerċjali mal-Ġapan, il-Kanada, eh, Ġapun, il-Kanada, Stati Uniti. Imma il sitwazzjoni kif li għanna palissa, kif qegħdin palissa, mhijiex mhijiex aċċettabbli, ħanispiċċaw inħallsu tiġina tazza u l ħuta. U ħatiġi xi darba oħra. Minħabba l-kriżi Aħna għandna bżonn għan strateġiku. Aħna irridu nerġgħu niksbu l-bilanċ bejn l żewġ għanijiet li għandna għal sostenibilità għal kompetitività. U għalija t-tilet għandu jkun marbut ma' sikurtà tal-provvista. Allura aħna irridu nimxu iktar bil-galbu meta nitkellmu dwar ir-rilokazzjoni ta' dawn l-industriji tal-enerġija. Aħna rridu niffukaw fuq li innaqsu l-prezzijiet tal-enerġija, speċjalment fil-kuntest ta' kummerċ internazzjonali. U rridu nużaw il-potenzjal kollu li għanna nisfruttaw sa barra, dak il-potenzjal kollu li għanna fis-suq wieħed. Għanna bżonn suq wieħed għall-enerġija għaliex din hija ta' kompetizzjoni, kompetizjoni kompetizzjoni dejjem fetwa l-prezzijiet xi darba jew oħra. Mhux qed ngħidu biss qed nitkellmu dwar it-twettiq tajjeb tal-liġi. Jimson għod nidħol fil-qaqat għaliex din il-liġi fil-fatt għadha ma ġiex implementata sew mill-istati membri u kollha kemmi. Iżda aħna rridu nifukaw fuq l-infrastruttura pereżempju għal-sorsi tal-enerġija li jiġġedded jew għajju noħra ta' enerġija. Għalhekk, Irridu nifukaw fuq il-potenzjal enerġetiku tal-Ewropa illi huwa qoli iżda mhux qed jiġi mqassam kif suppost. Fl-aħħar mhux anqas il-potenzjal illi l-istati membri li għandhom l-istati membri huwa differenti ħafna f'termini ta' ġeografija, ta' klima, ta' il-kummerċ, il-situazzjoni ġeopolitika, ovvjament kulħadd differenti hawnhekk, kulħadd għandu karatteristiċi tiegħu. Dan huwa kontinent diversifikat ħafna. Dan il isuh meta aħna nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna ta' min ħajkun min ħajkun valut u mux jt nitkellmu biex dwar GDP li kolħat iseb min politikanti kollha jħobbu semmu għal GDP, iżda hawnhekk jt nitkellmu dwar emissjonijiet ta' CO2 per capita eh, ħna rridu nħarsu lejn il- kisbit ta' kull pajjiż nibdew mill-1990 mill-dwar il-politika għal-klima aħna rridu naraw xinu il-kapital tal il-potenzjal għal mobilizzazzjoni ta' enerġija li tiġġedded fost istati membri u rridu nasbu dwar effiċenza fl-enerġija. Lan. Lanijiet, insomma, kien se hekk. Dan huwa l-iktar element importanti għaliex dawn huma konklużjoni ta' diskussjonijiet tagħna fuq il-politika eh, għal-klima. Jiena tassew l-emmer illi it-tlet għanijiet illi aħna għanna palissa huma l-iktar importanti, jiġifieri. Ekonomija illi tibbażata fuq ftit karbonju illi miex li hija irħisa. Illi eh, għanna ħafna idejat kiku, ma l-politika miex koerenti, għax hemm min għandu lajun tal-enerġija li tiġġedded oħrajn m'għandhomx. Hemm min għamel din il-bidla għal ekonomija bażata fuq ftit karbonju. E, min ma hemm min għamel għandu l potenzjali li kun ikun effiċjenti enerġetikament, hemm min le. U din hija ħaġa li rridu nqisuha, rridu nixtarru dwaru fil- u ndaħlu fil pakketti ġdid tal-klima, xek ma naxin għamlu għekan ukunu għadin eh, minn irripetu dak li aħna minna fil-passat, izballi li għamilna fil-moddi, u ħat maħaj ħaj ma bħala eżempju zgur. Allura, lan illi aħna naqsu l-emissjonijiet għanna nisfruttaw mod ġust. Jrid ikun hemm prinċipju taqsim tal-pis li huwa ġust, mod ġust Dan għandu jkun parti mill-pakket irid ikun marbut ma' dak li aħna qbilna fuq fl-arena internazzjonali u għandu ikun imqassam sew pajjiżi tejma ITS u pajjiżi mhumiex ITS. Grazzi Sur Xemanski, issa Sur Grote. Mela, għanna vizitaturi fasna jekk tħarsu lejn l-ammont ta' persuni li qed iżurun. Aħna l rabba ekonomija illi eh, rabba eh, istituzzjoni li iktar jiġu jiżuruna. Nixtieq nilqa il-viżaturi tagħna mill-NRW ta' sewa t-tidu tajjeb biex tiġu tattendu għalija, tisimaw naftit u eh, nilqa il-kap tal eh, jew minn semmex delegazzjoni llum kif qed taraw mela tajt iċer nilqawkom hawnhekk il Nibdew id-dibattitu. Naddu għax-shadows. Onorevoli Quadras. Grazzi, Sinna Ċer. Hmm. Surro il ma jistatax ikun fosna l-lum ġifiri ħan nitkellem fissu. Ħan nispiega ftit il-pożizzjoni tal-grupp politiku tagħna. Brabsa ma' din il-affas 2020. Ħan nifoka fuq l-iktar punt kontroversjali li huwa ma' il-miri għall-2030. Aħna naqblu bisih ma' kummissjoni illi aħna irridu nitajmu mill-esperjenza u nixtu ċertu konklużjonijiet għal AFAS 2020 u l-effetti fuq stati membri u l-politika ta' enerġija tagħhom. Il-konklużjoni aħna niġbdu huwa li il-miri tas-sena 2020 jiffukaw fuq il- politika għal bidda fil-klima wis li għaskapitu tal-politika enerġetika. U kienem politika tal-enerġija li batit meta mqabla mal-politika tal-klima. U għalidu nerġaw nibbilanċawam u inqisu ċertu fatti. L-ewwel net. kriżi ekonomika twila illi u twila u fonda li qiegħda tristringi l-aċċess għal kreditu għal Al il-partijek il-prezzijiet tal-enerġija tal-Ewropa huma fost l-iktar olja l fid-dinja żviluppata. Skont l-Eurostat il-prezzijiet tad-dawl telaw b'xi 14% għal djar bej senna u 2010 u 2012 u il-fuq minn 12% l-industrija fl-Unjoni Ewropea. Għal minnek skont il- il-proġett il-tbassir, il-prezzijiet tal-enerġija qed ħajollu ħajtilaw aktar. Tielet ħaġa, l-Ewropa tirrepreżenta biz 11% tal-emissjonijiet globali u dan is-sem qed jinżel. Dawn flimkien ma' nuqqas ta' viżjoni min-naħa ta' msieħba tagħna internazzjonali li huma kompetituri internazzjonali li eh, naqsu is-CO2 u fisser illi aħna illi qegħdin nagħmlu sforz illi fil-verità jen negliġibbli fuq termini globali. U huwa possibbli li aħna rridu naqsu dan il-mont fl-emissjonijiet, imma dak li aħna nifranka għu inqas mill-emissjonijiet minn eh, attivitajiet li huma outsourced. U biex taxxa aħna qegħdin nisakrifikaw l-industrija tagħna sa frattant. Jekk insommu dan kollu li majnejna aħna rridu nibilanċaw il-sostenibilità ambientali ma' kompetitività. Dan huwa ċar. U fi spiritu ta' dan irridu nirrevedu l-miriri li aħna fis-sena 2020 u ma nerġaw n ntenna l-istess żbali illi għamminna diġà. Brabta mal-mira li tiġġed dwar enerġija li t-ġeddet, ovvjament ma naċekon hekk enerġija li ġeddet, li tiġġedded iżda għalissa l-effett illi kellhom fuq iżvilupp fuq il-prezzi tal-enerġija minħabba l-sussidi biex kun fattibli dawn il-proġetti kien kważi diżastru f'xi stati membri. Aħna rridu nażbu li dwar li nikonna mira li hija vinkolanti u sostenibbli. Ma fissirx aħna ħana taw qalbna meta jiġu għall-enerġija li ġiddet, anzi l-fondi għal, -fondi għal riċerka u l-żvilupp jiġu konċentrati fuq il-riċerka sabiex dawn il tip ta' enerġija tkun tista' tilħaq stadji li matura biżejt li jkun kompetittiva u ma jkunx bżonn indaħlu miżuri retroattivi li hawn noħsaru l-investimenti li diġà saru. Iżda, aħna ma nistawx nibqgħu għaddejjin Isu xejn mu xejn appoġġaw il risorsi ta' enerġija li mhumiex kompetittivi issa u l-iżvantaġġi tagħhom brabta mal-integratazzjoni tagħhom għal grid ma ġewx evalwati bisħieħ. Huwa ħafna iktar xira illi konna mira eh, li għadna is enerġija billi konna sorsi enerġija li jkunu notfa iżda li ma nifukawx daqshekk fuq il-enerġija li tiġġedded u forsi nistaw nifukaw fuq li konna efficienza eh, fuq konna sottomira għall efficienza fil-qasam ta' enerġija biex tistatejna biex infadlu ftit nifrankaw ftit fuq żmien medju. nkunu inkunu qegħdin l lura l-iżbal li għamilna fil-qafas tal-sena 2020 fejn il-mira eh, kienet indikattiva u il-mira għall enġija li siġedet kienet inkoranti nallaq ċer bil ngħid illi aħna irridu nifmu illi linja ta' politika enerġija u għal-klima huma marbuta wieħed ma' liħor mill-qrib. Iżda mhumiex l-istess ħaġa ejja nissoktaw fl-isforzi tagħna biex innaqsu l-emissjonijiet iżda fl-istess waqt ejja ma ma nfawx ibsaten fir-roti. Grazzi. Kollega Ulskok, prego. Grazzi l-kollega Ulskok. Kjaġbu. Grazzi, Signora President. Jina nishtiq nibda billi nirringrazzja il-rapporters għal-ħidma tagħhom Għadna kollu, aħna. Eh, l-ħin hawnhekk qed jafas il-Parlament Ewropew irid jieħu pożizzjoni ċara dwar il-qafas għal-politika tal-enerġija, dan irid jagħmlu l-aktar fis possibbli l-Kummissjoni għal biċ illi hija il-pożizzjoni tagħha fil-bidu tas-sena d-dieħla u matul ir-rebbija tas-sena 2014. Il-politika tal klimu tal-enerġija tal-ġejjien iser tiġi indirizzata fil-Kunsill Ewropew u għalhekk hija xi ħaġa tinkwetana illi palissa għadna mhux qed naqblu fil-Parlament dwar il-pożizzjoni bażika tagħna il-kollega tiegħi Vidal Kwadras tkellem dwar il-punti li aħna naqblu dwarhom iżda xorta ħafna minn dak li huwa qal jgħid illi aħna hawnhekk ma naqblux dwar il-biċċa l-bira tal-punti. Dan l-ewwel test u l-bażi ta' dan l-ewwel test infassal mir-rapporter tagħna hija bażi mhux ta' soltu stramba huma jibdew mill-pożizzjoni illi trasferiment għas sostenibilità tal-klima u tal-enerġija hija xi ħaġa li qed tgħeddet il-kompetittività. Jiena ġej minn ġejja minn parti tal-Ewropa ta' fuq industrializzata ħafna u jiena Iżda minkejja kelli l-industrialista impenjata favur l-ambjent għalija l kompetitività tfisser illi tkun sostenibli f'termini ta' klima u enerġija. Hawnhekk nistgħu iva nikkompetu ma' bnadi oħra tad-dinja, dinja xi ħaġa ġdida, hekk nistgħu nkunu aktar kompetittivi. Ma rridux nibqaw dejna fuq zaqna u ma nizviluppawx sistemi u ma nimplementawx affarijiet illi jistaw jolqtu l-emissjonijiet industrijali, per eżempju, l-klima. Il-politika attwali tagħna tal-klima hija ta' suċċess f'ċertu modi. Aħna ma rridux neqirdu dak li qed nagħmlu diġà billi nibdlu r-rotta f'daqqa waħda minħabba kriżi finanzjarja li m'għandha xejn x'taqsam mal-kwistjoni tal-klima. Għalhekk jien kont xi ftit sorpriża. Il-rapporters mhux qegħdin jippruvaw jagħmlu xi ħaġa iktar f'ċertu oqsma. tajba illi aħna nibatu messaġġ f'dan l-ewwel rapport tagħna dwar kemm hi importanti l-effiċjenza tal-enerġija u jiena sodisfatta li dan qed narah. Iżda dan mandux iwassal għal dak li jtiet il-test għawnek li jiġi mfassal approċ konsistenti dwar l efficienza enerġetika. Għana, ek irridu namlu, irridu infasslu approċ aktar konsistenti tal-Unjoni Ewropea, mux nejdu illi wis probabli għanna bżon namlu ek. Il-kompetu tagħna huwa li nagħtu suġġerimenti konkreti. Nħarsu rrieda tal-Istati Membri ovvjament, imma rridu nkunu ċari dwar dak il-qegħdin ngħidu, rridu nkunu nafu fejn ser naslu u mhux noqogħdu nagħmlu dikjarazzjoni ġenerali u ngħidu li jkun tajjeb jekk intejbu l-affarijiet f'dawn il-setturi, rridu wkoll ċifri u rati Iswed fuq abjad dwar il-miri l-ġodda, il-miri għat għatnaqis tal-emissjonijiet għal 2050 ta' 80 sa' 95% jardu nistabilixu dawn il-miri jina nemmen il-koll naqblu dwarum tnaqis fl-emissjonijiet tal-CO2 li nestendu l-enerġija li tiġġeddet u l-effiċenza tal-enerġija. Dawn il-miri kollha irid ikunu miri fin kolanti inkella għal xejn namluhom Kull stat membru mbagħad ikun jista' jiddeċiedi u kif ser jilħaq dawn il-miri u aħna ma rridux noqogħdu ngħidulhom u natwilhom bl-marfa ta' kif għandhom jaslu sabiex jilħu dawn il-miri, iżda għandhom ikunu vinkolanti. Sakemm ma nżidux l-ambizzjonijiet tagħna eh, jekk aħna ma nżidux l-ambizzjonijiet tagħna jfisser inkun qegħdin nagħtu priorità lil fossil fuels. Jekk aħna ma nkunux ċari biżejjed, jekk aħna neħdux pożizzjoni ċara dwar dak li aħna qegħdin nikdbu ngħidu dan ifisser li l-alternattiva l-oħra tirbaħ. Prioritajiet oħra jieħdu supremazija. Sabiex nikonkludi xtieq ngħid il-President qed tgħidli sabiex nikkonkludi jien nixtieq ngħid illi aħna irridu nkunu aktar speċifiki. Speċifiċi, dinja l-opportunità tagħna u qed jispiċċana l-ħin. Grazzi il-kollega Thompson. Grazzi, Signor President. Jiena se nibda billi nitkellem dwar il-kompetittività. Meta l-President tal-Kummissjoni, Sur Barroso, fit-8 ta' Jannar 2007 jipprezenta l-ewwel abbozz għall-Istrateġija 2020 huwa saħa illi l-argument għal dak id-dokument kien dak tal-kompetittività. L-Ewropa għandha tkun fuq quddiem fl-ekonomija ħadra u dan għandu jisir biss billi ninvestu f'teknoloġija ġodda fl-ekonomija ħadra ek biss stajna nkampaw, ek biss stajna nkunu kompetittivi. Għalek, ħaġa ta' interess li naraw illum l ċina il-Brażil, l-Indja u ħafna pajjiżi oħra huma qegħdin jinvestu ħafna aktar f'din l-ekonomija, ħafna aktar milli qed nagħmlu aħna. Meta sentej xarej wara Merkel tkellmet Għalet li mux bizzejiet nitkelmu dwar il-kompetitivita, aħna irridu l-investiment, aħna rridu qafas u aħna irridu nibatu messaċ li l-intraprizi. Minar qafas għall-investiment, aħna mux ser naslu għall-ebda investiment. Forsi għon persuni għonek illi jazbu l-investiment għandu jkun publiku. Le, l-investiment irrit jiġi minn sorsi privati. U minnajr garanzija, minnajr qafas ħadd mu ser jinvesti fl-ekonomija ħadra. Ħadd ma ħaj jinvesti fl-ekonomija enerġetika. Il-prezzijiet li għanna fl-Europa mandom xejn jaqsmu mal-enerġija li tiġġedded, il-prezzijiet jiddependu fuq l-importazzjonijiet. Fl-2010 l-Unjoni Ewropea nefqet 350 biljun f'importazzjonijiet tal-fossil fuels 350 biljun huwa daqs l-ammont tal-GDP annwali tal-Polonja. Għalhekk il-prezzijiet tal-enerġija huma għoljien fl-Ewropa. Għalhekk jiena nemmen illi aħna nistgħu noħorġu biss minn din id-dipendenza u niżguraw is-sigurezza enerġetika tagħna u nifqu li konna din id-dipendenza minn fuq Putin u reġim soħra fil-vant nofsani minn fejn aħna nġibu l-enerġija tagħna biex dan namluh huwa li nistabilixxu miri għall effiċenza enerġetika dan nistgħu narawh jaħdem fuq mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u x'riżultati sbieħ inkisbu meta jkun hemm miri vinkolanti fuq l-effiċenza enerġetika u kollha għandna nibatu messaġġ li intrapriżi li huma jistgħu jinvestu f'enerġija li tiġġeddet u ma jkollhomx għalfej jinkwetaw minħabba l-investimenti tagħhom u għalhekk iva f'dan is-settur neħtieġu miri vinkolanti wkoll grazzi. Grazzi eh, kollega Thompson. Grazzi kollega Thompson. Issa l-kollega Ġerbrandi jekk jogħġbok. Ġerbrandi. Garbandri. Thank you, Chair. Can Fiona Hall speak first on behalf? Grazzi, Presidenti. Nistgħu nitkellem tista' titkellem xona ħol sem il-liberali għax li għandha bżonn tattendi kumitat ieħor. Kollega ħol, grazzi tassew. Signor President, li permettejt li nagħmel dan jiena nilqgħod mill-kummenti li smajt dalodu kemm ir-rapporters dwar l-importanza tal-efficienza tal-enerġija u l-mod effettiv termini ta' spejjeż li aħna naqsu il-karbonju u kol dak li għal-sur fidal kwadras meta semma l-importanza tal-miri dwar l-enerġija l-efficienza enerġetika din hija importanti għaliex aħna rridu nżommu qudiem għajnejna illi bħalissa 60% ta' tnaqqis tal dossid b'effett serra li aħna qed nagħmlu mhux ġej mill-ITS fejn aħna tant inqattaw ħin u żmien nitkellmu dwaru imma minnaħa li mhix tal-ITS tal-affarijiet u din xi ħaġa li aħna nisħuha fir-rapport u naqblu dwarha. Aħna lkoll nafu illi minn punti vista ta' effiċenza ekonomika aħna rridu iva namlu effiċenza enerġetika l-istati membri qegħdin jirrapportaw hawnhekk fir-rapporti ekonomiċi ta' semestru tagħhom aħna nafu mill-punt di vista tal-provista u sigurtà tal-provista u mill-punt di vista tal-deficit tal-kummerċ tal-Unjoni Ewropea u importanti illi aħna nużaw inqas enerġija. L-Aġenzija Internazzjonali tal- tal-enerġija qalet illi l-enerġija, l-effiċenza enerġetika għandha tkun mira tagħna. Kemm irridu nagħmlu effiċenza minn punt di vista ekonomiku? Istitut partikolari rapporta lill ministeru tal-Ambjent Ġermaniż għal illi aħna nistaw innaqsu l-konsum tal-enerġija b-40% sal-2030 f'termini ta' effettività f'termini vis-à-vis l-ispejjeż U dan l-iktar jiġi minnaħa mhux tal-ITS 61% fil-bini u 41% fit-trasport. Għalhekk jekk aħna rridu insibu e, Kien kienu nilħu din il-mira ta' effiċenza enerġetika viabli ekonomikament irridu jiva ninvolvuha meta nitkellmu dwar dak li nagħmlu fl-2030. Rridu naħsbu dwar qabel ma nistabilixxu l-miri tal-gassijiet b'effett serra. Għalix fil-prattika? Janna mhux tal-ITS tal-affarijiet illi tista' tafsew ukoll impatt. Jekk aħna naħsbu f'dan indunaw li ser innaqsu iva il gassil b'effett sera minna lanqas nkunu qed nagħmlu daqshekk sforz kbir. Għalhekk huwa importanti illi naħsbu f'dawn it-termini wkoll meta naraw x'nistgħu niksbu. U meta nħarsu l-qoddim lejn 2030 dwar ir-rinnovabbli, jiena naħseb li importanti li niftakru illi huma kienu storja li rnexxiet u blanijiet tal-2020 għamlu dak li kellhom jagħmlu huma żiedu l-ammont ta' rinnovabbli u l-ispejjeż naqsu mod sinifikattiv imma l-iktar ħaġa importanti hija illi dan sar saru twettaq matul reċessjoni intqal dal-ħodu dwar semmit il-semmew l-ispejjeż tal-enerġija u jiena nixtieq ngħidilkom kontra uħut mill-affarijiet li qed jintqalu. Ir-renovabbli mhux l-unika eh, raġuni għaliex il-prezzijiet tal-enerġija żdiedu din ċaħduha l-esperti imma hija żieda fil-prezzijiet tal-fossil fuels hija responsabbli u l-enerġija mir-renovabbli tammont tal-perċentwal żgħir ħafna raġunijiet għaliex qegħdin jiżdiedu l-prezzijiet tal-enerġija. Tini net is-sussidi din l-istorja li tgħid il sussidi ma jaħdmux. Jaħdmu imma jidu jkunu mirati aħjar, imsawra aħjar. Sabiex aħna nevitaw il-problema li kulħadd jaqbel dwarha illi jekk aħna inkomplu nissussidjaw it-teknoloġija e kif tavanza u problema. Għalhekk irridu naraw kif nissussidjaw rinnovabli fil-ġejjien, jridu niżguraw illi aħna nifukaw fuq teknoloġija emerġenti. It-tielet ħaġa. Aħna naħabta ngħidu illi aħna irridu li konna l-enerġija tagħna u bekk nitrattaw il-gas ta' xejl u tista' tkun tweġiba li ma tiswinniex daqshekk flus kif ġara fl-Istati Uniti il-ġimgħa l-oħra fil-ġimgħa tal-Kostituenza jiena kont qed nitkellem ma' ħafna negozji tal-industrija tal-kimika u mal-koll jgħiduli illi aħna din irridu neħħuha minn rasna il-gas ta' xejl fl-Ewropa mhux ser jkun irħis daqs kif inhu fl-Istati Uniti. U jkun kompetittiv daqs il-prezzijiet attwali tal-gas u dan irridu nqisuh meta aħna nitkellmu dwar il sigurtà tal-provvista tagħna. Le, il-gas ta' xejn mhuwiex tweġiba, l-irħas tweġiba. Mbagħad fl-aħħar net aħna nitkellmu ħafna fil-Kumitat tal-Industrija li ninsab fih dwar ħtieġa għall politika tal-industrija u tkellimna dwar l-industrija tal-azzar per eżempju aħna irridu naħsbu dwar l-enerġija li tiġġedi tal-138 tal-pajjiżi oħra fid-dinja hekk qegħdin jagħmlu jekk aħna ma naħsbux dwar l politika tal-industrija tagħna aħna nindunaw illi tmexxija tal-Unjoni Ewropea ta' għalura, grazzi. Grazie la kollega Olla. Grazzi. Issa l-kollega Gerbrandi. Yes, thank you, madam. Iva, grazzi, President. Uħut mil ftit fantaġġi li taqbad il-ferrovija tas-sitta hija li inti tkun tista' taqra ħafna gazzetti. Tal-għodu jina rajt international New York Times, il-bicċa minn Thomas Friedman, u jien nixtieq nikwota sentenza waħda. Din hija sezzjoni dwar il tnġis fl-arja fiċ-Ċina. U dan jgħid xinejdu jekk iċ-Ċina iżomma kull kriterju ta' suċċess ekonomiku, ħlifu wieħed li ma tistax tgħixem u dan jista' jkun essenzjali għad-dibattitu tagħna. Jiena joġbuni raġunijiet ekonomiċi li qed nisimgħu imma jekk ma nistgħux ngħixu hawnhekk. Għaliex għaliex noqogħdu naħsbu dwar dan mhux biżin il-kwotazzjoni imma hemm raġuni oħra illi jiena konvint illi ċ-Ċina ser tavvanza u se timxi l qudiem brata aktar maġla fir-rigward tal-klima u tibdil fil-klima hawnhekk ħafna aktar minna. Għal dawk illi jemnu Thomas Friedman huwa xi wieħed fissat fuq l-ambjent jiena nixtieq nikwota minn accountant tal Price Waterhouse Groupers illi dan l-aħħar nieda rapport tal-2013 imsejjaħ Low Carbon Economy Index. L-ewwel rapport sar fl-2008 u il-PwC il kalkulaw dawn mhux ambjentalisti huma accountants jafu x'qed jagħmlu, huma kalkulaw illi sabiex jinżamm kabbir mingħajr ma nelbu 2% ta' tisħin l-intensità tal-karbonju kellha tiżdied bi 3.5% fis-sena. Fir-rapport ta' din is-sena huma analizzaw dan u waslu għal konklużjoni illi 3.5% fis-sena ma ntlaħax iżda ir-rata attwali hija ta' 0.7% u issa għalhekk neħtieġu 6% ta' tnaqqis fl-intensità tal-karbonju kull sena seba' darbiet aktar mir-rata attwali. Ir-rapport huwa msejjaħ Busting di di carbon budget għalis fl-2000 u għalix issa użajna l-budget kollu tal-karbonju jina nittama illi ma jkunniex għalfejn id-diskutu dan b'mod intensiv imma hawnhekk mhux qed nitkellmu biż dwar il-klima dan il-pakket tal-2030. Hemm għan ieħor importanti għalija wkoll. Sabiex ikonna l-provista, eh, sikurezza tal-provista tal-enerġija fl-Ewropa. L-Ewropa hawnhekk hija vulnerabbli immens, għandna ammont ta' sew limitat ta' karburant mill-fossili U għalhekk ftit possibilitajiet sabiex nassiguraw il profista tal-enerġija tagħna jekk aħna nitkellmu dwar karburant mill-fossili. U anke il-karburant mill-fossili mhux konvenzjonali nista' nikkwota li CEO tax-Shell Sur Forzer illi jemmen illi il-gas ta' xejl mandux futur fl-Ewropa. Dan huwa persuna illi jaqla l-flus jagħmel il-profitti minnu u jgħid illi mawx futur għal gas ta' xejl fl-Ewropa. U għalhekk jekk mhux il-fossil fuels u laqas il-fossil fuels mhux konvenzjonali aħna x'għandna fidejna biex nassiguraw il-provista tal-enerġija fl-Ewropa jew l-enerġija nukleari jew l-enerġija li tiġġedded. Għalija l-enerġija nukleari għandha żvantaġġi kbar mhux biss termini ekonomiċi, imma għaliex aħna nkunu dipendenti fuq reġuni oħra tad-dinja bħal maħna dipendenti bil-fossil fuels u għalhekk irridu niffukaw fuq l-enerġija li tiġġedded. Mhux għal raġunijiet ta' klima imma għal anijiet oħra sabiex nassiguraw il-provista tal-enerġija bispejjeż li nifilħu nħalsuhom. Ġifiri, jina nemmen li aħna mannix majnaw il-politika tal-enerġija tal-Ġermanja, le, aħna irridu għaf f'politika Ewropea, dan huwa l-unika mod kif nistgħu nimxu l-qudiem fl-Ewropa, ek għandna nipproċedu u jiena nittama li dan jiġi rifless f'dan ir-rapport. Għaliex hawnhekk għandna xi aktar minn klima aħna irridu għalek neħtiġu aktar minn indikaturi tal-klima u miri tal-klima. L-affarijiet huma ċari daqs il-kristall. Mira waħda tal-CO2 tista' tgħin għall-klima imma tista' ma tgħinx għal sabiex nelħu l-għanijiet l-oħra ta' dan ir-rapport iġifieri l-provista ta' sigurtà enerġetika bispejjeż li wieħed jiflaħ iħallasom. U għalhekk huwa kruċjali mhux biss għall-benessri taċ-ċittadini tagħna, imma għall-ekonomija tagħna wkoll fil-ġejjieni illi aħna niffukaw mhux biss fuq mira waħda ta' CO2 imma fuq l-effiċenza tal-enerġija u fuq l-enerġija li tiġġedded ukoll. U ejja ma neħbewx wara subajna. Li ma l-aktar ħaġa ta' suċċess? L-enerġija li tiġġedded għaliex l-affarijiet huma vinkolanti. Soluzzjoni hija ċara irridu il-miri tripli u għandhom ikunu miri vinkolanti, grazzi. Grazzi l-kollega Eichhout. Grazzi President. Grazzi rapporter sal-ewwel abbozz tar-rapport. Dan juri fejn nistgħu naqblu aħna meta poġġu żewġ rapporters jaħdmu fl-imkien, indikazzjoni tajba fejn nistgħu naqblu hija eh, huwa bidu tajjeb dejna fuq siq tajba, grazzi ta' dan, imma rridu xi ħaġa oħra. U mill-grupp tal-ħodor aħna ħanejnukom sabiex ittejbu il rapport Min jista' jikkonsidra dan mhux bħala titjib, imma aħna narawh bħala titjib. L-ewwel net nixtieq nindirizza wħud mis-suġġetti dwar għaliex aħna qegħdin niddiskutu is-sena 2030, għaliex qegħdin nagħmlu dan. Solfi dal-kwadras qal illi aħna rridu nibbażaw l-affarijiet fuq il-fattina naqbel 100% u nixtieq insemmi wħud mill-studji, studji tal-klima tal-IPCC per eżempju fej mijiet ta' xjenzati jgħidulek fejn tinsab ix-xjenza hija ħasra li Roger Helmer tela għaliex ma jistax ikonna dan id-dibattitu li tant neħdu gost nagħmlu illi joqgħod tgħidilna li dan ma jeżistix, tibdil fil-klima ma jeżistix, ma jemżommu mal-fatti għaliex imorru aħjar. Xi insemmi xi ħaġa waħda jekk taqlaw ir-rapport tal-IPCC bir-reqqa taraw illi dak li huwa importanti għal-mira hija huwa l-emissjonijiet kumulattiva li co tu hemm jibqa' jekk aħna ikonna aktar minn triljun tunellata ta' karbonju kumulattiv aħna naqbżu il-mira ta' 2 gradi Celsius. Aħna diġà wasanna nofs triq. U jekk nibqa' għaddejjin ifisser illi fi 30 sena aħna ser naqbżu dan it-triljun Irridu naġixxu, irridu naġixxu baktar awwa. minn dak li għamilna għal-2020, għalek qed niddiskutu l-2030, it-tieni raġuni, is-sigurta tal-investiment. Il-persuni li jgħidu li jitkellmu fisem l-industrija, hemm xi ħaġa li teħtix l-industrija u dan u din hija s-sigurtà fl-investiment. U ma jridu jkunu jafu ser jiġri wara l-2020, l-2020 wara l-bib. U għalhekk u ma jridu jkunu jafu ser jiġri wara l-2020, u għalhekk qed insemmu l-2030. Edin diskutu dan u koll għal negozjat internazjonali għal 2015 aħna rridu patt u jekk l-Europa din is-sena ma toħroġ fil-bidu ta' sena diħla b'xi tip ta' patt e, dwar fejn aħna qegħdin inwedu l-affarijiet aħna nistgħu nkunu żguri illi mhux ser naslu għal imkien iridu nibdew dan ħalli aħna ma jkollniex falliment fal dak ta' Copenhagen. Il-livell ta' ambizzjoni biċċar Palissa qegħdin naraw illi l-Ewropa qabdet id-direzzjoni ta' minus 30% fl-2020. Aħna diġà bizna il-minus 20% għaraw il-fatti u mixin lejn il-minus 30. Umbat qegħdin wedu minus 40% għal 2030 u nindunaw illi ħajkonna minus 80 u minus 95 fil-2050 din hija xi Araw il-rapport tal-UNEPS, tal-divergenza u distak fl-emissjonijiet, jekk naraw l għala wedit li jinkludi l-minus 30% tal-Unjoni Ewropea, aħna wasanna f'nofs triq sabiex nilħu il-mira ta' 2 gradi Celsius, fattiħor, u għalek jiena toġobni din l-idea tal-fatti. Issa nafu li l-level ta' ambizjoni għandu jkun dak ta' 60% l-sen 2030 kif għandu jider il-pija tal-pakket. Mbagħad ikonna l-diskussjoni ta' mira waħda jew tliet miri l-ewwel qed nixtieq nifra l gvern tar renju Unit li għall-inqas huma jmorru lil il mill-40% mhux biżejjed 50%. Imma l-inqas qed naraw aktar ambizzjoni. Ma dak li qegħdin naraw mir-Renju Unit huwa li huma wkoll favur il kun hemm tliet miri. Għaliex? Għaliex fil-waqt li qed iwedu mira waħda, fl-istess waqt huma qegħdin niħallsu bi prezz fiss l enerġija nukleari għal 40 sena u nhar it-tnejn li għaddiet jiena tallimt illi Chris Davis mir-Renju Unit qed iwiet il-miri ta' CCS. U bekk il-pakket tal-enerġija tal-Renju Unit ikun dak tal-miri ta' CO2 nukleari u CCS. Tajjeb wisq, deċiżjoni politika tagħkom imma għall astaqblu taqblu li neħtiġ ħaġa aktar mill-mira ta' CO2 imma lura jiena nażel li jkollna teknoloġija oħra u mhux is-CCS u nukleari jiena nażel l-enerġija li tiġġedded u iva nażel l-effiċenza tal-enerġija li xilkoll nafu li l-effiċenza mhux qed tagħti riżultati jekk aħna ma nagħmlux linji ta' politika speċifika speċifiċi. Imbagħad dwar l-enerġija li tiġġedded fil-qosor, person qegħdin jgħidu li dan qed jostakola tixekkel is-suq. Din hija stqarrija mill-10 CEOs il-kbar huma jgħidu li qed ixekkel is-suq għaliex għaliex 50% tal-enerġija tal-Ġermanja issa huma fidejn ċittadini u mhux fidejhom. Ovvjament qed tifarrak is-suq tagħhom u aħna favur għaliex aħna rridu enerġija mhux fidejn il-kbar CEOs u l-multinazzjonali ma fidejn iċ-ċittadini. U dan huwa vantaġġ ieħor tal-enerġija li tiġġedded u għalhekk jiena qed nara li għaxar CEOs qegħdin jilmentaw eh, persuni li għandhom ċertu età wkoll, imma l-inqas aħna rridu l-enerġija li tiġġedded. L-aħħar kelma sa fuq is-sussidji aħna nafu il-Kummissjoni Ewropea kienet qed tindirizza 100 biljun euro illi qed imur għand il-sussidji tal-fossili 35 biss fil-enerġija li tiġġedded ejjew nindirizzaw l-ewwel qabel kollox is-sussidji tal-fossil fuels. Grazzi l-kollega Zavena. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επειδή συμφωνώ σε... Grazie ħafna, Signora President. Jiena naqbel ma ħafna minn dak li qal is-Sur Ximanski u dak li qal ukoll is-Sur Vidal Quadras aktar kmini. U jiena se nifoka fuq xi ftit punti oħrajn u nagħmel xi ftit kummenti minnha tiegħi. Jiena nemmen illi is-żewġ rapporters eh, għamlu uh, ħafna xogħol u laħqu kompromessi però xorta waħda qadba ħafna xi u naħseb l-ewwel paragrafu jibgħat sinjal lil kulħadd mhux biss lil kunsill. Għaliex l-ewwel paragrafu jgħid illi rridu nkunu ambizzjużi imma ukoll realistiċi u pragmatiċi. U ejjew ma ninsewx illi aħna F'Marzu votajna fuq ir-rapport tal-2050 u hemmhekk aħna batna sinjal ċar fuq l-alternattiva no regrets li huma għanijiet fuq medda ta' żmien twila li iħarsu diġà lejn l-2050. U f'dan ir-rapport fuq l-2030 għanna nifukaw iktar u naraw kif se nsolvu il-problemi li għanna illum dwar il-tħaddim tas suq intern tal-enerġija ejjew inħarsu lejn l-ETS u it-lestija tassu intern tal-enerġija. Fl-istess ħin irridu niftakru illi meta aħna nħarsu lejn il-faham, l-industrija tal-gas, emmek qed naraw illi anki l-gas għaddej minn kriżi għalla volja jniġġes inqas mill-faham kellima li tkellmu qabli f'dan id-dibattitu tkellmu dwar il-prezz oli tal-karburanti fossili u l-enerġija li tinkiseb minnhom. Imma ejjew ma ninsewx li din hija parti mid-diffikultà illi qegħdin niffaċċaw. Għanna u koll il-prezzijiet oljien tal-karburanti fossili imma anke sistemi differenti ta' uh, sussidjar ta' dawn il-lejun tal-enerġija sa. ħafna kollegi għalu fir rigward tal-enerġija li tiġġedet illi uh, nistaw ukoll nkomplu bl-affarijiet għaddejjin kif huma bħalissa blanijiet illi ġew fissati mill-istati membri għall-istati membri. Il-ftejjin illi intlaħaq fuq ir-rapport Royal fuq l-enerġija li tiġġedded fl-ewwel paragrafu ta' riżoluzzjoni hemm mistedina lill-Kummissjoni biex torga biex tiffissa mira pan-Ewropea eh, għal l-2030. Ejje ma noqodux nerġaw nirrepetu affarijiet li jġbajna najduhom. Issa aħna nistaw inkomplu nibnu fuq ir-rapport Royal. u naħseb illi dan ir-rapport ta' Surruel għanna nużawħ bħala bażi għad diskussjonijiet tagħna. Issa fuq livell internazzjonali ħanħarsu lejn l-esportazzjoni ta' gas likwidu u eh, naturali mill-Amerika dana għandu effett ukoll fuq il-tħaddim tas-suq intern tal-enerġija tagħna u anki fuq is-sitwazzjoni globali tal-enerġija. Nala billi nirringrazzja l żewġ rapporters tal-li zammu moħħom miftuħ eh, fitxu kompromessi, naħseb illi din hija ħaġa tajba għax shadow rapporters kollha u naħseb illi issa nistgħu wkoll eh, nistennew bil ħer għalli konna diskussjonijiet li għatu riżultati tajbin. Grazzi ħafna. Uh, eh, Signora Zavella, Anna tlet shadows u issa għaddu għal kollegi li xtaqu jitkelmu. Nibdew bellisa. Grazzi ħafna, Sur President, Signora President, grazzi u koll rapporters. Jiena naqbel illi għandu jkonna dawn il-miri vinkolanti u eh, dana huwa punt illi diskutiħu ukoll il-grupp eh, il-Kumitat tal-Ambjent imma jiena nista' nitkellem ukoll għall-grupp tal-Ambjent issa. Ħaġa li tista' spiss ninsewa u li fit-Trattat tal Lisbona hemm miktub illi l-Unjoni Ewropea tista' tippromuovi l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz tal-enerġija li tiġġedded. U jiena naf illi hemm esperti li jajdu illi mijiex ħaġa kostituzzjonali li namlu għazla favur il-nukleari. Aħna fissajna dawn il-miri fl-2007 issanna trattat tal-Lisbona u irridu zommu dan kollu f'moħna jena naqbel ma dak li qal is-survi dal-kwadras u najdu illi għamilna zbal illi l-użu fl-efficienti fl-enerġija kellu jkun vinkolanti mill-bidu net hemm bżonn li jkollna miri vinkolanti fl-użu effiċenti tal-enerġija għaliex aħna fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma minnix bizzejjed dana eh, jippermettilna innaqsu l-ispejjeż, nużaw aħjar l-euro illi aħna ninvestu, imma jnaqqas ukoll l-ispejjeż sistemiċi m'għandniex ma jkollni xaqal għalfejn riserva ta' enerġija illi mbagħad mhux se jkollna bżonna Għalek f'dak li għandu xaqsam il-miri, ovvjament fil-qosor, mux kollox intlaħaq sissa. Imma rajt xqed jgħid il-Gvern Ġermaniż il-ġdid, ir-Renju Unit 40% u eh, l-ftejmiet internazzjonali 50% meta fid-dawl ta' dan dak tal-Ġermanja mhux daqshekk imbiet qed jitkellmu dwar iktar eh, impetus għal, dakollu li għandu xaqsa mal klima u l-enerġija, il-Germania u koll uh, eh, tixtieq li tilħaq dan din il-mira ta' 40% mira li jiena naqbel maħħa u nappoġġa. Grazzi. Grazzi l kollega Liesel. Is-Sur Kavajo. Grazzi ħafna, Signora President, nirringrazzja l rapporters għal dan ir rapport Għalija huwa importanti ħafna li kunem ċertezza legali għall-ekonomija u li inħarsu l in mill-2020 sal-2030 u saħan sitra l in mill-2030. Jena naqbel ma dawk il-kollegi li għallu li rridu nikkorreġu ċerti elementi li jen fil-pakket 2020. Wieħed minnom u għalli natu l-importanza l-kompetitivita tal-ekonomija u illi għanna natu iktar importanza l-użu effiċenti tal-enerġija u rwol ta' teknoloġija għaliex l avanz fit teknoloġija jista' innaqqas il-prezz tal- tal-enerġija specialment fil-dik li tiġġeddet. Jien naħseb illi l-iktar ħaġa importanti huwa illi Eh, l-estu issu intern tal-enerġija għaliex jekk ikun hemm konnessjonijiet bejn il-Peniżola Iberika eh, nista' ikonna iktar ċertezza provista xibbat ikonna bizzejiet enerġija ma nkunux nistgħu nesportaw nużaw il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni mingħajr ma jkollna din ir-rabta bejn Franza u l-konnessjoni bejn Franza u l-Peniżola Iberika Naħseb illi il-level ta' ambizzjoni tal-miri u kol għandu ikun uh, isserraħ fuq l-eżistenza jew le ta' ftejim globali dwar il-bidla fil-klima. Biex nibbilanċaw dak li għanna fil-programma l-2020 hemm bosta situazzjonijiet li huma possibbli. Fostom, Nista' jkollna uh, mira konġunta tal-rinnovabli u l-użu effiċjenza tal-enerġija flok tnejn separati u bekk l-istati membri kollhom iktar flessibilità dak li jistaw jaħdmu iktar fuq l-użu effiċjenti tal-enerġija jagħmlu iktar hemm dak li jistaw jaħdmu iktar fuq l-enerġija li tiġġedded jaħdu hemmhekk ukoll. M'għandniex nitilfuha din l-industrija għandha bżonn li tkun taf li l-possibilità wkoll Ideja oħra hija illi għandna dil politika ta' miri eh, sekundarja trasport u għat-tisħin eh, fis-sistema tal- eh, ta' trasport għanna natu eh, miri iktar olistiċi. Dak kollu li huwa biofuels, dak kollu li jista' jsir biex jitnaqqas it-nġis mill-ibliet, eccetera Jiġifieri il realtà hija ferm aktar komplessa mill-pakkett 20-20-20 u forsi aħna wkoll naħseb għandna nfasslu uh, pakketti li huma ftit iktar komplessi biex jirriflettu aħjar ir-realtà tagħna. Grazzi ħafna. Sir Leine. Grazzi, Signora President, ir-rapportez semmew xoħut mill-punti fejn hemm konsensus. Imma naħseb illi għanna nisqu fuq dawn il-punti li l-ħakna konsensus fuqhom nafu li rridu naqsu l-emissjonijiet, nafu li l-enerġija li tiġġeddet hija għajn importanti tal-enerġija dinja xi ħaġa diġena u rridu nibnu fuqha. Umbat għandna Eh, xaħġa ħaġa li tista' tintlaħa mira li tista' tintlaħa faċilment jiġifieri l-użu aktar effiċjenti tal-enerġija. Hemm ħafna potenzjal u maħniex nagħmlu biżejjed u dan jista' jkun attraenti wkoll eh, għall-investituri fl-Ewropa u jistaw kol joħloq ħafna uh, impiegi ġodda fuq dawn għanna konsensu saħna imma xorta għatem affarijiet nieqsin u jien naħseb illi dan ir-rapport huwa l-unika opportunità li għanna qabel mal-Kummissjoni toħroġ ir-rapport ta' ħafjannar u qabel il-summit tar rebija Aħna rridu naraw xirridu naraw, xirridu li tkun ir-realtà sal-2030. Mbagħad nistgħu naraw kemm konna qalbina, kemm nistgħu nkunu qalbina jew inkella kemm uh, ngħidu ħaġa u nagħmlu oħra. Iva l-enerġija tiswa ħafna flus dan huwa minnu. Imma mhux minħabba il- politika dwar l-enerġija u l-klima għaliex il-gas u l-żejt huma komoditajiet illi jiswew ħafna flus u b'dan rilevanti mill-pakket dwar il-klima tagħna. Jekk aħna ngħidu biss għanna 11% biss tal-emissjonijiet, jien nista' ngħidilkom illi Ċina l-iktar u l-ikbar investitur fl-enerġija mir-rieħ u huma l-iktar progressivi fil-qasam tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku Jiġifieri eh, affarijiet qegħdin jiżviluppaw iktar ta' mal-arf eh, fi bnadi oħra tad-dinja waħna aħna rridu noqogħdu b'sebgħinejn li ma nitħallewx l-art. Mbagħad dwar il-qafas regolatorju dan irid ikun prevedibbli, Kummissarju Ximanski jgħid iva hemm dak li jagħmlu aħjar u dak li jagħmlu war bejn l-istati membri. Naħseb illi xorta jista' jkun hemm differenzjazzjoni bejn 28 pajjiż biex naraw min qed jagħmel xiex. Tkellim li miss. Grazzi. Ħammorru l-ura għal-bidu. Naraw kif beda dan id-dibattitu. Kif wasanna forsi biex ħadna d-deċizjoniet zbaljati. Aħna naħsbu l emissjoniet tal-karbonju u ma Eh, lar ħaġa hawnhekk. Naħseb dawk li semmew il-kollegi tiegħi tal-ħodor huwa iktar qed jippruvaw ibbassru il-futur. Aħna rridu nżommu f'moħħna illi dal-waqt f'Varsavja se jkun hemm is-summit se niltaqgħu u fl-aħħar forsi ċerti affarijiet ikunu iktar ċari il-rapport tal-IPCC naħseb illi jisħaq iżejjed fuq l-impatt tal-emissjonijiet ta' CO2 nafu r-riżultati x'inhuma. Iva, forsi jena se kun issa l-avukat ta' xitan u eh, jena sumu li għandhom raġun. Allura mela sal-2020 għanna mira stabilita ma fuq livell globali xie tfisser din. Eh, essenzjalment di laqqas tirrappreżenta wieħed fil-mija għalhekk forsi l-aħħar tad-dinja kif dejjem jgħidulna il-grupp tal-ħodor, ġifiri tas sena 2050 meta nkunu bizna iż-żieda ta' 2 gradi fit-temperatura tad-dinja, mela forsi din id-data jew din ir-realtà eh, isseħ ħames tiem qabel u ma jkun ġara xi xaqas biss nindunaw. Jiena nista' nikkonkludi illi dak illi qed qed nassumu fuq ekonomija li tuża ftit eh, karbonju ma tantx tapplika għal kompetitività tagħna illi s sur Ximanski tant saħaq fuqa u bir-raġun. Naħseb illi l-pakket tal klima tagħna għandu bżonn li jiġi modifikat mal-arkan jista' jkun ngħidu iva għall-innovazzjoni, iva għal eh, politika tal-enerġija illi tkun effiċjenti. Grazzi ħafna. Is-sur Sejba. Grazzi, Signora President. Niflaħ il-rapportez għal-rapport. Jena nishti nikkommenta dwar eh, dak li għallu t-nejm il-kollegi tiegħi fostom Peter Lise. Kif nistaw namlu din it-tranzizjoni enerġetika li għanna bżon, imma fil-waqt li namlu dan nibqaw kompetittivi għanna il-pakket tal-2008 illi elementi tijaw ħadmu tajab ħafna oħrajn inqas u xoħrajn għadhom u kol f'kategorija kritika naqis tal-emissjonijiet ta' CO2 IVA edin namlu progress, enerġija li tiġġeddet IVA, imma użu effiċjenti tal-enerġija emmek għatem lok għal ħafna titjib l-ekonomija edha tajdilna illi emmek tistaw tamlu iktar. Din hija xi ħaġa illi faċilment tista' ssir pereżempju fil-bini nistgħu eh, namlu titjib żgħir u niksbu benefiċċji kbar. Kif nistgħu nisfruttaw dan il-potenzjal fil-qassam tal-użu effiċjenti tal-enerġija, niksbu iktar benefiċċji għal ċittadini u għall-industrija. Umbat fir-rigward ta' l-enerġija li tiġġedded kulħadd qiegħed jipponta sebbajh lejn is-sussidji bħalli kieku dawn kienu l-problema u bħalli kieku t-tweġiba jew is-soluzzjoni kienet it-tnaqqis tas-sussidji. Imma s-sitwazzjoni globali eh, fl-2012 skont ix-xjenzjati kienet illi fl-2011 jiġifieri fl-2012 irrapportaw fuq l-2011 is-sussidji għall-enerġija fossili Eh, żdiedu bi 30% fuq l-2010 u fl-2011 523 biljun euro investiti fl-enerġija fossili. 88 biljun għall-enerġija li tiġeddet. Tistaw taraw, sadaw tiddaw taraw, tiddu tarawhom dawn iċ-ċifri fil-istampa kbira u fl-Ewropa 26 biljun ta' sussidji fil-enerġija fossili u 40 biljun u l-spejjeż tal-kura tas saħħa wkoll irridu naraw dawn daħluhom x'ukoll fl-ekwazzjoni. 35 biljun għan nukleari u 30 biljun għall-enerġija li tiġġedded. Kulħadd qed jipprova jissuġġerixxi illi il-problema tas sussidji hija eh, l-unika problema imma le hemm ħafna iktar minn hekk. Jiena qed nipprova kemm jista' jkun eh, nirrispetta l-ħin li għandi allokat għalija. Kien il-kummissarju tagħkom illi tagħna din l-informazzjoni u nipprova ngħaddulkom id-dokument. Għand bżonn ta' perspettiva xirqa aħna ma nistawx nimxu il-qoddim jekk ma namlux investiment fl-enerġija li tiġġeddet. Tkellimna dwar it-trasport, situazzjoni differenti, Eh, Polonja għanda situazzjoni partikolari taħħa. Imma ħna ma ikonna politika Ewropea imbazata fuq il-politiki u diffikultajiet li jiffaċċaw l-istati membri differenti. Is-Sur Correra de Campos. Grazzi, ħafna. Tlet punti ta' malajr. Għaxar snin ilu, stajt bassar kollox. Ullum ma tista' bassar xejn. l esplozjoni ta' xelgas fl-Istati Uniti għamlet il-faham mill-Istati Uniti ferm aktar kompetittiv għal uh, pajizi Ewropej. F'ħafna pajizi tal-Unjoni tal, Ewropea għedin jużaw faham mill eh, li qed jimportaw mill-Istati Uniti hemm bżonn ta' innovazzjoni u l-enerġija li tiġġedded eh, tatna riżultati tajbin. Aħna il-ħakna 30% qabel 2020 u meta l-mira kienet 20%. Allora fi għanna nibqu għaw. Għanna nkomplu nistinkaw u nilħu 40% sa l-2030. Ovvjament da se jiswa l-flus, imma kollox jiswa l-flus u aħna rridu namlu ħafna iktar innovazzjoni teknoloġika għanna bżon tal-smart grids biex eh, nsibu tweġiba u soluzzjoni għal etuħ fil-provista un batem l-użu effiċjenti tal-enerġija. Aħna di eh, kważi saret dawa imma din hija kelma xi ħaġa li trid issir realtà. It-tielet punt mbagħad il-suq tal-enerġija trans-Ewropew. Jekk dan is-suq maħna ma nisviluppax, għandna ħafna x'nitilfu se nitilfu l-effiċjenza tas-suq, se nitilfu wkoll f'dak li hija eh, sostenibilità ambjentali għanna ir-regolament il illum fuq il-grids Ewropej imma psikoloġikament u f'kuntest nazzjonali edin pożizzjoni għar minn dik li konna fija siċurilu għaliex edin nerġaw naraw iżolament enerġetiku edin naraw pajjiżi illi edin jiddefendu uh, eh, l-iżolament enerġetiku Huwa essenzjali illi kunem l istabilita hemm bżonn li nibatu sinjal ta' stabilità lill-investituri. Dan id-dokument huwa wieħed tajjeb, huwa dokument importanti ħafna, imma hemm bżonn li jkun ċar, hemm xi punti ambigwi hemmhekk illi m'għandix ċans noqgħod nidħol fihom, hemm bżonn li nagħmluha nagħmluh iktar ċar għaliex iktar ma jkunu ċari, iktar stabilità su. Grazzi ħafna is-Sinjura Korhola dal-aħħar meta jiena tqajt mal-elettori tiegħi jew inkella ħanajt dawk li forsi votaw li fil-Finlandja kelli kelli eh, dullija fit u ġebla kważi kbira daqs id-dullija u jien għattilhom illi dal-aħħar l-Ewropa kienet qed tipprova toħroġ l-ilma mill-ġebel fil-waqt illi l-bqija tad-dija Eh, eh, il-poluzzjoni, il-tinġis eh, jibqa' jizdiet. U din hija problema li aħna għandna mhux qed li l-oħra mhux qed jagħmlu xejn, jagħmlu. Imma il-metodu li għażilna aħna huwa metodu illi jiswa ħafna flus. U jien naħseb illi dan ir-rapport huwa tassew tajjeb u huwa veru bilanċjati nixtieq kważi kważi ma jkunx hemm emendi li jitresqu. Grazzi ħafna tassew fi ħafna punti tajbin li għeddin najdu li l-Unjoni Ewropea edha fi triq tajba biex tilħaq il-miri sal-2020 u hija biss responsabbli għal 11% tal-emissjonijiet kollha dinjin u dan se jonqos u dan rridu nqisuh ukoll anki il-fatt li eh, dan se jkun 4% fl-2030 għalhekk irridu noqogħdu attenti uh, Probabilment se tkun iktar faċli għalina biex nbidlu l-istrateġija tagħna milli għal dawk li l-iktar iniġsu biex ibidlu tagħhom. Għalu illi eh, ċerti ejjun eh, eh, ta' enerġija li tiġġeddet issa huma maturi u għalhekk m'għandhom xibqgħu sossidjati. Iva, għandhom ifittxu li għamlu l-liħ mis-swieq u mhux mill-askapitu tas-soċjetà Aħna għanna kemm jista' jkun neliminaw is-sussidji. Aħna ma rridux illi l-enerġija li tiġġedded titfisset permezz tas sussidji għaliex hekk inkomplu nagħmlu hekk inkunu qegħdin nikkastigaw din it-teknoloġija għaliex hekk inkomplu nissussidjaw jkun ifisser li mhix kompetittiva. Fil-rapport Buzek talba l-Kommissjoni biex tnidi studju biex uh, eh, tamel tifsil ġdid tal-suq eh, tal-enerġija. hemm bżonn illi konna dawn il-grids interkonnessi. Jiena tħassibt ħafna dwar dak li hemm fil-paragrafu 3 u 30 fejn hemm miktub il wet irid il eh, pdg għanda tiftijem li l-iktar potenzjal kost effiċjenti effettiv għandu jiġi ikun dak illi niprofaw nużaw fuq livell Ewropew u hemm mod partikolar f'dawk il-pajjiżi fejn dan il-potenzjal tassew jeżisti. Grazzi, kollega Prodi. Grazzi. L-ewwel nagħmel l-isbaħ xewqat l-negozjaturi illi fil-ġemat li ġejjin f'Varsavja se jibdew din id-diskussjoni fuq l-emissjonijiet tal-ITS. Jiena personalment ma tantx għandi tama għaliex sakemm ma jitqisux id-dikjarazzjonijiet ta' Bali dwar ir-responsabilità komuni għalla volja din tkun differenzjata għatmu se nkunu nistaw namlu proposti li kunu aċċettabli għal l-ikbar numru ta' nies. Issa dwar il-mira tal-2030. Jiena malar malajr nishti nsemmi xi ftit punti. L-ewwel net il-razzjonalizzazzjoni illi namlu uh, użu effiċenti u koll tal-enerġija li tiġġedde Hemm bżonn illi konna network tal-elettriku li tkun tista' tagħmel trasport maġġel illi din isservi bħala l-ġebla tax-xewka li mbagħad wassalna biex nisfruttaw bl-aħjar mod possibbli l-enerġija li tiġġeddet, nżomm innaħżnu l-enerġija fil-forma tal-enerġija u fil-forma li l-iktar tkun flessibbli għall-użu Mbagħad aħna nasbu wkoll dwar sistemi oħrajn pal għal dak li għandu xjaqsam l-adattament tal-bidla fil-klima u nużaw l-enerġija li tiġġeddet illi jinsabu diffużi fit-territorju bħal per eżempju l residwi mill-qasam tal-bidja u mill-foresti u nikkonvertuhom f'gas u nużawhom fil- fil- ċelluli tal-fuel. U aħna f'dawn dawk li għandhom l-ossidi solidi illi għandhom effiċenza tal-elettriku minn 60 eh, minn 70 sa 75 fil-mija u ġifiri bdin l-effiċenza tal- fil-qasam tal-elettriku nkunu nistaw nissodisfaw użu f'temperatura baxxa permezz tal-heat pumps. Jiġifieri hemm ħafna elementi ta' innovazzjoni li se jippermettulna nevitaw il-kombustjoni. Li hija l-kawża ewlenija ta' tniġġis tal-atmosfera, apparti ovvjament it-tisħin eh, klimatiku. Eh, la parola kollega Van Bremt. Grazie kollega Van Bremt. Grazzi. Senżon fil-qosor, għaliex intqalu ħafna affarijiet tajbin. U bis-sens fil-dibattitu s-sess. Xikem tajt fuq il-grupp, fissem il-grupp tijaj, għanna no-grupp daru rapport tajb ħafna, imma skużani sin ba, ħajkolli ħafna emendi. L-għennet rigward il-puntatluq tal-rapport u suppożizzjonijiet bażiċi, per eżempju, ejja nħarsu lej premessa A. Dan huwa tipiku ta' dak li aħna ngħidu. Itkellem dwar il-kompetitività, kemm importanti, kollox jista' naqbel miegħu ġifieri. Però, jitkellem dwar dawn l-affarijiet kollha differenti li jiġu jiġu trattati bl-istess mod. Dispeċini ngħid illi hemmhekk nibda noqmos jien, speċjalment meta nara xqed ingħadu dwar il-ġejjini tal-pjaneta, tfal tagħna, ġerazzjonijiet tagħna li mis, ovvjament qed nitkellmu dwar periodu twil ħafna ġejjini tal-pjaneta wara kollox. U l-saħħa tal-bniedem dawn irid ikollhom il priorita għalina u s-saħħa tal-ambjent irid ikun fuq quddiem ukoll. Issa, dwar il-fizzar tal-prezzijiet. Hemm dibattitu kbiri li għaddej fil-fjandri u anki b'nadi oħra li jgħid illi prezz ta' rinnovabbli ħajsir tal-imati wieħed iqasib ikun jista' jiflaħ jixtrihom. Il-politikanti wkoll isam jgħidu illi aħna qed nkunu wis eh, bażati fuq is-suq, mmexxija mis-suq. U aħna għandna kummissarju għall-enerġija jabla l-affarijiet bil-kontra. U fil-rapport għanna li għanna minn għandu jgħid li l-fossili ikollhom iktar sussidju minn l-enerġija li tiġġedded, iżda dana kollu tneħħa mill kummissarju u l-uffiċċju privat tiegħu. Nidu nħarsu lejn ċifri għal sussidji għal enerġija li t-ġeddet u fossili, fuels fossili, irridu nżommu livelli ta' sussidju ejja modu xejdunna mod ieħor. U, Sinjura Ċer, jiena Tassew kuntenta illi l kbira tal-PP ma tsomx qegħdin jargumentaw fuq eh, kemm kemm mhux tajjeb illi jkollna miri vinkolanti. Aħna għandna bżonn hawn il-miri vinkolanti. Irdu konna ambizzjonijiet fuq li TS u affarijiet oħrajn. Grazzi, is-Sinjura Lapaġ. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel net jien naħseb illi t-tlet miri huma assolutament indispensabbli u għandhom ikunu vinkolanti. It-tieni net il-kwestjoni tal-kompetittività tal-ekonomija tista' tiġi indirizzata permezz ta' dik tal-klima. Iċ-ċifri li għandna huma ċari biżejjed u d-dibattitu illi qed ikollna iġanni naħseb pal dak li aħna seta jkonna fil-19 eh, il-seklu il-dawk il-, -seklu, il dawk il li kienu se jiproduċu il-karozzi il għal-ġejjeni u ħaġa ċara li l-enerġija ta' għada u diġa tal-lum hija l-enerġija li t-ġeddet hija l-enerġija tal-futur u l-enerġija fossilija dik tal-biraħ. Issa jekk aħna uh, noqogħdu ngħidu li ma l-aħjar hija eh, xi ħaġa eh, inkredibbli u xek. Naħseb illi rridu uh, niqfu eh, noqdu nħarsu lej l-industrija ċiniża u eh, pajjiżi oħrajn fuq dawn is-setturi kollha il kollu li huma l-bliet sostenibbli il-karozzi elettriċi, eccetera, aħna għanna nkunu fuq il-linja ta' qoddim maħni se nirnexxinna kunu fuq il-linja ta' qoddim jekk aħna noqogħdu inħallu l-ambizzjonijiet tagħna vera baxxi, diġà l-ambizzjonijiet kienu baxxi bil-kemm il-ħaqnihom għaliex ta' mbagħad wara kollox l-industriji tagħna se jbatu minnhom bat. ovvjament aħna rridu nqisu is-sitwazzjoni partikolari nifhem problema tal-Polonja ma din raġuni għalfejn is-sitwazzjoni partikolari ssir ir-regola ġenerali. Grazie, la parola collega Erto. Grazzi, kollega Erdo. Grazzi. Mela nipprova nżomm għal-ħin allokat li hija tles punti naqbel bisih ma dawk li jgħidu li jgħidu bżol kooperazzjoni, iktar kooperazzjoni transkonfinali, iktar kooperazzjoni bejn l-istati membri, iktar sinerġija u li għalek għanna bżon miri vinkolanti konġunti għal ġen huwa din għadda essenzjali biex insostitwixxu eh, il-metodu komunitarju li għandna għall-enerġija. Issa, kompetitività. Jekk għandna naqgħodu niflu sew fejna fejn il-vantaġġ distintiv tal-Unjoni Ewropea. Mhux qed nitkellmu dwar il-lejun tal-enerġija, qed nitkellmu dwar ix-xjenza li jistgħu ndaħlu f'kull tip ta' teknoloġija, ġifieri jiena naħseb li di parti tal-arfin, taħolqin tarfin, u illi konna l-IPRs u drittijiet tal-privattivi fil-qasam tal-enerġija, specialment meta qegħdin naraw hawnhekk li tkun hemm power stations polots li qegħdin jinbnew minn teknoloġiji mhux tajbin. Jina nsib illi dwar il-rizorsi din stramba din id-dibattitu tikonna, rrid ikonna dwar il larfin avvanzat u espert li għanna nużaw fil-enerġija li għanna aħna rridu nużaw l-efficienza fis-settur, dan rridu jkun il mesċej fil-xjenza kollha tagħna lix dan huwa mezz kif aħna nistgħu naddataw il-materjali distruttivi li dir erdu. Um, per eżempju għandna fid-deħol ta' armi nukleari jew fil-qasam nukleari. Allura l-arfin tagħna dwar enerġija trid tiddaħħal tkun minsuġa fil-enerġija li niżviluppaw, il-teknoloġija li niżviluppaw għaġinu essenzjali issa u fl-aħħar u mhux għas investimenti, investimenti, investimenti. Aħna rridu nħarsu bir lejn l-industrija ta' profista meta aħna nħarsu lejn l-enerġija ġdida, teknoloġija ġdida, il profista qed kaxkar saqajja. U allura aħna e, rridu ndaħluhom fil-stampa għaliex mingħajr din l-industrija aħna ma nistgħux namlu transformazzjoni li hija meħtieġa l-aħħar Jiena naħseb illi nistgħu naqblu ma dawk illi l-progress mhuwiex b'ħafna paroli imma il-progressu għal-fatti matul iż-żmien u jekk nistgħu naċċettaw dan naħseb illi jena xi ħaġa li nistgħu niksbu l-2013. Grazzi. Grazzi kollega Rubik. Grazzi nixtieq ukoll nfaħar rapporters, il-co-rapporters dan il rapport naħseb illi aħna dejjem idu nżommu għadu majnejna x'inhi jisid għadu eh, tal-industrija fl-Ewropa, nigarantixxu li xogħol jibqgħu hekk u l-investimenti ġodda jibqgħu deħlin f'kumpaniji Ewropej. L-ITS ġifiri il-kummerċ fil-emissjonijiet titkun xi ħaġa nixtaqsam biss ma' dawl u mhux elettriku u mhux id-industrija tal-proċessar il-konsumatur jara u x'tip ta' prodott irrid jixxi iktar qudiem. U naħseb illi il-footprint ta' CO2 dak it-tekst irridu nħarsu lej. U ngħidu forsi prodotti li m'għandhomx ħafna livelli ta' CO2 eh, fil-manifattura tagħhom jistaw forsi jitnaqqas il-VAT fuqhom biex ninċentivizzaw dawk il-prodotti illi għandhom dan il-kontenut ta' CO2 baxx. Nasab dawn it-tletta għanijiet jeħtieġu appoġġ. Jiena nappoġġa tletta għanijiet. L-effiċenza, sikurtà ta' provvista, provvista indiġena, dan kollu ser ikunu ta' importanza kbira. Ek kif se tkun enerġija li wieħed jista' jifla hixxija. Ah, tajba l-butna. Aħna rridu niksbu bilanċ għal kompetitività u l-enerġija li tiġġedded. Meta nirġu biex nikkalkulaw l-elettriku, l-space elettriku, nħarsu lejn il-spejjeż ta' ċiklu mal-ħajja kollha. Ġifieri minn ġenerazzjoni tal-elettriku għal ħazza tal-elettriku, katina kollha. Allura hekk nkunu nistgħu naraw x'nistgħu x'nistgħu nifilħu nixtru x'mhuwiex eh, ma jistawx nistgħu li l-ġenerazzjoni ġida tal-metodi ta' enerġija li tiġedda tikseb l-appoġġ li hemm meħtieġa grazzi. Grazzi suna Kalaska Kominska. Grazzi tassew. Nasab li il-rapport tal-rapporters huwa bilanċat imħejje tajjeb u tassew nittama li eh, ma biddinniex direzzjoni minħabba ta' kommenti li kienu edin irresqu għatta emmendi jiena nittama li dan jibqa kif għalba kollega kol Eh, li kif inhu mhux jinbidel kompletament. Jina narra fil-li qed ikonna dibattitu tassew importanti u naħseb illi dan danu dibattitu li ħankomplu għaddejjin bih meta qed nitkellmu xu li ġejjin fuq il-bidla fil-klima u politika tal-enerġija għal ġejjini jisu l qal għal fil li l-bidla il-politika tal-klima kienet edha fuq qudiem palissa. palissa fit-taħdidiet u kienet ħafna iktar importanti mill-politika tal-enerġija u allura rridu nerġgħu niksbu dan il-bilanċ, nerġgħu nfissru l-għanijiet. Allura l-mekkaniżmi għandhom ukoll ikunu importanti għalina. Jiena nafi li xi mill-kollegi tagħna qalu li aħna rridu nagħmlu aktar minn dak li qegħdin nagħmlu diġà, nżommu ma dak li għandna nkomplu sejrin kif aħna, forsi nkunu iktar ambizzjużi u naġixxu forsi iktar malajr dak u approċ minnu. Imma se nagħmlu nżommu mal-għan fuq tliet binarji, għan tliet għanijiet, eh, kif għandhom dawn jorbtu wieħed mal-ieħor, dawn huma kolam kwestjonijiet importanti. Allura il-fatt li aħna rridu nistennew Eh, ċertu differenti minn stat membru xaċa tajba, għalix hemm stat membru illi diffiċli ju jikseb għan forsi minn ħattijħor, forsi l-effiċenza fl-enerġija ikun iktar faċli f'stat membru wieħed milli fieħor. li biex jimplementa għanijiet oħra. Ovvjament, lan għandu jkun naqsu emissjoniet ta' CO2 għandu jkun lan komuni, iżda dan jista' jinkiseb modi differenti. U din il-varjetà hija xi ħaġa li aħna rridu nisħu fuq. Irrid ngħid illi il-lin ta' politika tagħna rridu jkunu ħafna iktar sofistikati u mhux ikunu msejsa fuq eh, approċċ li wieħed illi suppost jottal kulħadd. Issa, ħaġa oħra dwar is-strateġija tal-Lisbona, it-trattat tal-Lisbona. Aħna titkellimna dwar is-sikurtà ħafna u importanti ferm li aħna innam l-Ewropa indipendenti dan ir-rigward. Grazzi is-sur Langen. Grazzi tas-sew ċer. Nasab li l-aeroport tajjeb u bażi tajba. Naħseb li nistgħu nkunu naqri iktar stretti f'xi oqsma. Termini ta' tletanijiet illi għandhom jitniżlu. Naħseb li ħaġa tajba li nagħmlu hekk. Iżra kien hemm xi bdliet f'tawlanijiet ħafna fil-fatt f'termini ta' sikurtà fil-prezzijiet. Dawn dawn nataw l-iktar importanza u f'termini ta' profissa ta' enerġija jekk inħarsu lejn il-prezzijiet ta' enerġija minħabba il-gas ta' xejl u l-produzzjoni ta' zejt għan niżel sew u jekk inħarsu lejn il-fornituri u l-għanin investew f'setturi importanti fl-Stati Uniti, mela dejjem xi ħaġa li jżu nsomu qudiem għajnejna. Mbagħad ħaġa oħra, hemm problema bl-enerġiji li jġeddu U għax dawn ma jaqbrux bejnietom ħabba tariffi feed-in, per eżempju, Ġermaniżi, u kien investimenti ta' biljuni u edna raw xinu ma il-riżultati hawnhekk għalhekk x'aħ nitkellem jisur Ziber tkellem dwar il ammonti li tista' titqabbilhom mal-Kummissjoni naċċe jisem hawnhekk li s semmew. U ir-regola Ġermaniż tal-fidin hija waħda li il-fisser li il-kontribwenti kellha miħalsu 20 miljun euro fis-sena. Għaliex għandna żmien twil ħafna dak li għal-fidin. Il-fatti huma differenti minn dak li ħossu n-nies, pereżempju, il-provista żejda tal-settur tal-enerġija li ġej mir-riħ, ġej mir-riħ fil-Ġermanja fisser li l-Alanda ħatiħor mhux tal-li jieħdu E, e, daw bxej, imma fil-Ġermanja il-pressijiet telaw bxej 6 ċentezmu għal kull kilowatt, imma l-Frolanda naqset għal dawn qegħdin jieħdu l-elettriku tal-dawl tagħhom bxejn binanna. U dan huwa dan huma eżempju tal-iżbilanċ jridu nħarsu lejn l-effett l-effett li huwa l-island effect, effett ta' gżira. Per f'Malta, mhux biss importanti li dawn jiġu konnettjati, iżda jridu naddu minn jgħaddu minn żejt għal enerġija u tal ġem ir-rieħ u mill-xemx u għallu u xċipru l-istess. il-tadamaski jrid ħames minuti mbagħad titlaq. Grazzi. Nishtiq nitlaq, jikoni nitlaq fil-11. Imma għandi kemtejn. l twissija, twissija li l-kulħat. Aħna ma nistawx nitlu fiħsib ħażin, ma nistawx nodu nassumu illi mezz wieħed illi solvi l-problema ta' kulħadd. Aħna ma nistgħux ngħidu li approach iku wieħed huwa biżejjed, aħna għandna bżonn firxa sieħa ta' strumenti, għandna bżonn enerġija, sikur ta' enerġija, għandna bżonn kompetitività, għandna bżonn linji ta' politika u e, linji ta' politika li jkunu sostenibli fi żvilupp tagħhom. Hawnhekk mhux li jkollna politika li jkunu konfliġenti ma li wieħed ikun jista' jimxi fit it ma li U e, aħna il li proċess fl-Ewropa per eżempju jew konvenzjonali, jew li ġeddu, jew nukleari. Aħna rridu taħlita, għanna bżon proporzjoni tajbin ta' din it-taħlita sabiex naraw li jaħdem tajjeb fis-suq tal-enerġija li xaħna ma nistawx ngħidu li konna sors wi għajn wieħed ta' enerġija li fil kulħadd l-enerġija li tiġġedet ma se tagħmilha, il-gas ta' xejn ma se tagħmilha, aħna qed ikollna taħlita, taħlita bilanċata tal mm, tal-enerġija, ta' sorsi tal-enerġija. Jiena ta' sew qed nistaġeb meta intom qed ikutaw iċ-Ċina bħala mudell meta niġu għall-politika tal-klima. Fil-fatt iċ-Ċina huwa l-unika pajjiż, huwa l-pajjiż illi naħseb illi kull ġimgħa bħala medju iżid power station u ieħor u fossil fuels ġodda fil-firxa tiegħu mm, dawn il-power eh, stations. Ma sibx li dan huwa mod kif aħna meċu l-qudiem. Ah, dawn ħafna affarijiet illi bħalissa qegħdin jienu għom fil-budget tagħhom imma mhijiex politika tajba biex numru ta' karozzi, neħarġu numru ta' karozzi illi qegħdin isuqu fiċ-Ċina bħalissa dawn huma kollha Eh, mexxija mill fossil fuels ovvjament daw mhumiex qegħdin jimxu bil fuar u faham ġiviri ma di ħaġa mish eh, mish hija ħaġa tajba l-menu passer qudiem. Ejna sunin ir-riżorsi tal-enerġija li għanna ħna, lejju li għanna ħna, l-enerġija konvenzjonali u dik li għaxe il gas. Musta tbiddel il-pajsaċ enerġetiku fl-Unjoni Ewropea minn ħal ħalsu darbtejn Eh, per esempio mill-li Renju Unit pal ma tissem il-Senjura eh, eh, Hall u naħseb għal dawn il-pajjiżi dan jista' jixpruna l-kompetitività ġifieri jassu lejja strument tajb għas-suq mhux jbiddel il-pajsaġġ enerġetiku iżda huwa strument tajb għas L-idea tar-rapport huwa mhux biex niġġudikaw x'inhu relazzjoni bejn ix-xjenza u l-enerġija żall-għan tagħna huwa li niġġudikaw jekk strumenti politiċi tagħna jaqdu il wol tagħhom u wara snin ħafna snin tal-pakket ta' sena ta' 20-20-20 nafu li mhuwiex ta' il-każ. E, u rridu jekk inħarsu lejn l-esport, jekk inħarsu lejn l u l-importazzjonijiet naraw id-differenzi, naħseb li issa u żmien li nħarsu lejn istampa kollha kemm Il-potenzjal meta niġu għal effiċenza fl-enerġija kif ukoll il-enerġija li tiġġedded ijiex eh, mhux waħda tajba. Aw jekk aħna ma ser nerġgħu nġibu lura dan il-bilanċ mela ħajkonna politika li mm, darba fil ħajtina konflitti, tensjonijiet u eh, fragilità fil-affas leġislattiv fil nevitaw dan. Ġifiri għandu nejdu fjas il-fjuż xi ħaġa tal-immodel kieku sew kieku kulħadd jieħu gost jgħida fil-żmien elettorali, imma koja rbot ħafna mir-realtà 80% ta' domanda enerġetika għal snin li ġejjin ħajkun qed jiġi fornut mill fossil fuels mhix xi ħaġa li l-iktar karbonju mhix ħaġa li jiena nieħu gost jiena kieku nippreferi nagħmel ir-riħ u x-xemx nieħu mir-riħ mix-xemx ma' din hija realtà u illi ma nkunux jek ma nkun nżommux konnessjoni ma' realtà ħan nispiċaw f'sitwazzjoni fejn għandek approċċ naħa waħda biss. U dan huwa approċċ li ilan huwa li konnok ħafna approċċi fl-istess ħin, taħlita sieħa sabiex ikun saw nilħu l-għannijiet tagħna illi jkunu vjabli ekonomikament u li jkunu interessanti wkoll għall-imsieħba tagħna mhux biss għalina. U aħna rridu nkonvinċuhom illi it-triq forsi s-serreb ftit iżda it-tina bilanċ meta nitkellmu dwar l-enerġija u l-ekoloġija u din hija dan huwa dan ta' dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi. Mela ngħaddu għall intervent individwali, ngħaddu għall kummissjoni. Is-sur Naħseb illi għanna bżon nkunu iktar mħazba biex eh, inkunu nistaw eh, mxu l-qoddim iktar fil-qasam tal-enerġija. Iżda nħoss illi soluzzjoni meħtieġa biex ikonna użu ottimu tal-enerġija minnaħa ma minnaħa l-oħra li natu bilanċ fil-spejjes għal għandhom iġorru fuspalietom il-ċittadini. Per eżempju, fl-Italja imwera situazzjoni l-Italjani, ċittadin Italjani teħallas 30% għal fuq minn dawk li qed teħallsu l-imprizi Franċiżi jew Pallakki, 80% iktar mill-li qed l imprizi Ġermaniżi u 400% iktar mill qed iħallsu kumpaniji Amerikani allura hija indispensabbli hija l-menu fl-Ewropa illi ma jkunx hemm illi kompetizzjoni bej kumpaniji li qegħdin jaħdmu f'suq ħieles illi jagħmel parti mill-istess Unjoni suppost. Issa li jenqadu nisqu fuq eh, l-impenji gbar eh, fuq eh, l-użu tal-ajun li tal-enerġija li t-ġeddet kif ukoll il-teknoloġija ehm, l-bidla fil-klima din hija importanti għax aħna għandna impenji gbar mela il-kompensi li tikun l-istess speċjalment tal-kumpaniji li qegħdin jaħdmu f'pajjiżi terzi u jimportaw lejn l-Unjoni Ewropea enerġija li hija prezzijiet kompetittivi għaliex għandu huwa irħas għandhom inqas impenji kif ukoll inqas pis ta' obbligu fuq il-bidla fil-klima, fuq il-politika bidla fil-klima, ġifiri. Aħna rridu nkunu qalbina biżejjed biex ngħidu iva, ejja nħoss, ejja ngħidu li intom il-kumpaniji du jipprovdu kwalità għolja, ma mbagħad mill-aħħar l-oħra, aħna jew ħajrispettu il regoli jew ħaj bħal soddazzi fuqhom. Is-Sinjura Estrella. Mela dan huwa dibattitu li qed naraw li qed isir kemm fil kumitat MV u anke it-tre li lu għaddej. Huwa punt importanti ferm. Aħna nitkellmu dwar il-klima, dwar l-enerġija, il-politika ċentrali. Il-kriżi juritna ħaġa. Aħna għandna bżonn trasformazzjoni lejn il- sostenibilità kemm fil-qassam ambientali u enerġetiku. U fl-istess waqt aħna jridu niġġeneraw il ċit u il-xogħol permezz ta' din it-trasformazzjoni u l-bidla. Allura b'dan qod imajnejna għaj l-Unjoni Ewropea trid tkun ambizzjuża, trid tmexxi fil-bidla fil-klima aħna irridu nkunu fuq qoddim meta nitkellmu dwar il-tnaqqis fil-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra aħna rridu nippromovu l-investiment fil-enerġija li tiġġedded. Imwix ma tamiex sens illi aħna nkomplu nappoġġaw il-fossil fuels, aħna rridu nitolbu aktar meta nitkellmu dwar effiċenza enerġetika għal għanajiet ta' sikurta ta' tnaqis fl-ispejjeż aħna irridu niddiversifikaw is-sorsi tagħna lejjun tagħna sabiex meta niġu biex ninvestu f'dawn l-enerġiji dan jiggarantixxi l-ġejjieni. U din hija direzzjoni li aħna għandna nnieħdu din hija l-prijorità li aħna nżommu u jnejna. Inna ngħidu li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha politika konġunta enerġetika. Kif intqalu ħafna kollegi, dan għandu jseħ biex pajjiżi differenti ma jużaw strateġiji differenti biex nispiċċaw situazzjoni fejn ċertu kumpani jħallsu għares u ħallsu għoli u l-oħrajn le. U din dan jkun it-triq li għandna naqdu. Grazzi, estre, kollega Estrella, issa, kollega Lise. Mela, t affarijiet sempliċement biex ma jkunx nuqqas taftajim sewa. Sur Vena Langen, per eżempju. Semma punt importanti, Sinjura Strella, u kol, semmita u kol, termini ta' enerġija li ġeddu. Ma binna fuq xejn, ma binnix fuq bizzejiet hawnhekk. Ġifieri f'termini ta' l-estensjoni mhux koordinata tal-enerġija li tiġġedded hija problema fista li rridu ninvestu fil-ħazna, fil-ġestjoni ta' domanda, fil-networks u rridu naqblu aktar e, biex nivvotaw fl-imkien għamot aħjar biex innaqsu l-spejjes għal kooperazzjoni transkonfinali. Ma ma fissirx li aħna ma rridux ikonna rwol e, għan illi jorbot vinkolanti għal enerġija li tġeddet e, jekk aħna qed jgħidulna li m'għandniex nappoġġaw l-enerġija li ma mela nalfi għalfejn għandu nivvotaw Irnertu konna t-nej. L-ikbar punt dajjef tal-pakket tal-klima u l-enerġija hija fatt li aħna inna ma jkonna inna ma jkonna għan vinkolanti għall-effiċenza f'enerġija di mhix konsistenti. Aħna jrid ikonna direttiva li semmi il-kummerċ fil-emissjonijiet ukoll. Ovvjament fil-ħajja xejn mu abjad u iswed, inti ma tistax tgħid illi id-dinja kollha fid-dinja kollha kulħadd ħajsegwu l-eżempju tagħna fil-dawl tal-klima. Iżda dak li kien qed jingħad f'termini tal-li mhux qed jiġri fid-dinja mhux sew laqas. Aħna ħadna għandna morna b'delegazzjoni tal-ambjent, tal-Kumitat tal-Ambjent il-Washington rajna li hemmhekk il-karozzi għandhom għanijiet fuq żmien twil illi ġew fissati għabbażi ta' dak li aħna konna qed nippruvaw negozjaw fuq għalih. Obama ħa din il-liġi interna ħana fis-suq tiegħu. U allura inti ma tistax toqgħod dan ovvjament ma tfissirx li tista' toqgħod itqabbel eżatt, imma hemm inizjattivi iva anke b'nadi oħra, u hemm eċezzjonijiet dejjem qed ngħid illi ma jistawx naqblu fuq dan. Is-sur lang jinterrompi li naħseb. Sempliċement biex nispiċċa l-punt. Hemm proposta li ġiet attoddata f'termini tal-limiti massimi għal dawn il- impjanti li jimxu bil-fossil fuels huma ħafna iktar stretti minn hemm ħadd ieħor għandu u min jgħid ukoll li huwa ħafna ħjar ħafna effettiv mill-ITS, mis-sistema tal-ITS. Grazzi, mela, nżommu ma' zmin, ma' ħin jew għallu Katalina li bekk nkunu xislaw bitaw mod Pacifiku. Nerveri vergot mid-diġi klima. Grazzi signora President, grazie li rapporteurs għal dan il-rapport dan huwa so importanti għalina li il-Kummissjoni qed ħejji sabiex toħroġ pakkett marbut mal-2030 se tagħmlu dalwa fl-aħħar tas-sena forsi u bidu tas-sena d-dieħla xi punti sabiex norbot ma dak li kienet jingħad waqt id-diskussjoni. L-ewwel net intqal ħafna dwar il-bilanċ bejn il-kompetittività, is-sikurezza tal-enerġija u sostenibilità tal-bidla fil-klima. Jiena nemmen illi dan huwa fil-qalba tal sib tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm qafas wieħed ikkoordinat illi jindirizza tliet pilastri. Waħda mill-kwistjonijiet illi semmiet minn ħafna membri tal-Parlament u tinsab ukoll fir-rapport hija dwar ir-reviżjoni tal- l-importazzjonijiet ta' żejt u l-gas u l-kontijiet 500 biljun dollari f'dawn l-aħħar snin. Dan mhux biss 3.2% tal-GDP imma huwa id-doppju ta' kemm kien f'dawn l-aħħar 20 sena. Dan huwa aspett kruċjali għal kompetitività tagħna u juri illi mhux biss bilanċ imma hemm ħafna sinerġiji bejn l-aspetti differenzi tal-politika tal-enerġija u l-klima tagħna u l-qafas ta' dan il-kompetittività s sikurezza tal-enerġija u l-bidla fil-klima. Għandna ħafna strumenti marbuta ma' l-effiċenza tal-enerġija, l-innovazzjoni illi qegħdin jindirizzaw dawn is-sinerġiji. It-tieni nettina nemmen illi rapporteri Sul Ġemanski għamel ħafna enfasi fuq l-azzjoni globali U minn perspettiva tal-klima dan huwa kruċjali jekk aħna rridu nsibu tarf tal-problema. Xi ħaġa li ntqalet ukoll minn ħafna membri tal-Parlament. Din il-ġimgħa il-kopp il-ġdid li jmiss ser jibda Varsavia u dan huwa pedament ieħor lejn il-kopp Pariġi fl-2015 fejn id-dinja qablet li tarġa' tiltaqa' sabiex tipprova ssib tajim globali ieħor għal-perjodu wara l-2020. Dak li għawna qalbna jkolli nejt u għalli fl-ħar laqa tal-forum eh, tal-ekonomija l-gbar u għalli ċina u l-Istati Uniti għallu li huma kienu ser jgħidu ser qed jippjanaw eh, li għamlu qabel il-kop ta' Fariġi fl-2015. Din hi opportunità fejn dawn qed jgħidu illi huma fis-sena li ġejja jew fis-sentej li ġejjin ser jgħidu ser jagħmlu bħala parti miftejjem internazzjonali. Tieni ħaġa li nixtieq insemmi. Dwar l-isforzi minn oħrajn, din il-ġimgħa kien hemm rapport mill-ċentru mill-JRC tal-Kummissjoni -tal li kull sena jippubblika rapport dwar l-emissjonijiet globali u kull sena dan ir-rapport ikun eh, b'xara ħażina bażikament għaliex kull sena jgħid illi hemm emissjonijiet li qegħdin jiżdiedu brata ta' sew maġla fid-dinja inkonsistenti ma' dak li aħna rridu nagħmlu fir-rigward ta' żewġ gradi Celsius, iżda l-ewwel darba l-rapport ta' din is-sena isemmi xi decoupling Dizakkoppjar mill-emissjonijiet globali għal tkabbir ekonomiku u għall ewwel darba naraw li dan huwa riżultat tal-politika ta' pajjiżi partikolari tinkludi ċina. L-ewwel darba għandna dan ir-rapport illi jagħmel din ir-rabta bejn id-decoupling u l-linji ta' politika li twettqu minn pajjiżi madwar id-dinja. Żewġ punti dwar l-ITS u mhux ETS. Dwar l-ITS, Jiena nemmen li huwa importanti illi naraw li konsultazzjoni tal partiti interessati wara li kien hemm il-Green Paper kien bil dwar l-importanza tal-ITS bħala strument ewlieni sabiex nagħtu inċentiv għal tnaqis kost effettiv fl-Unjoni Ewropea fl-emissjonijiet u dan huwa importanti sabiex ikun approċċ komuni fl-Ewropa u ma jkonniex frammentazzjoni ta' azzjoni u modi imżewqa ta' kif aħna nindirizzaw il-politika tal-klima fl-Unjoni Ewropea. Illi tista' biss iżid l-ispejjeż. Fl-aħħar net. Bosta kellima Sinjura Hall per eżempju semmew l-importanza tal-setturi non-ETS, mhux tal-ETS, dan huwa aspett importanti immens tal-pakkett attwali. Id-deċiżjoni taqsim tal-isforz u dan huwa dan huwa settur ta' trasport tal-bini naraw l-akbar benefiċċji f'termini ta' tfaddil affrankar tal-enerġija għaliex ħafna mizzejt u l-gas qed jiġi użaf f'dawn is-setturi fil-settur ta' trasport, settur tal-bini, u għalhekk huwa tajjeb li rapport diġà qed jafas dwar l-importanza ta' dawn is-setturi fl-approċċ ġenerali, grazzi. Grazie, la parola. Grazie. Issa, nadir kelma sur Ford dover kapu, kap ta' taqsima tal-enerġija tiġi Enerġija. Iva, grazzi tassew. Ten ringrazzja li żewġ rapporters. Aħna nemnu illi rapport Et jistqar l-aħjar punti l-aqwa punti fi rigward tal-enerġija. L-efficienza enerġetika li hija importanti u importanti illi din tkun ġebla ta' xewka importanti. Aħna qegħdin nippjanaw rapport għal efficienza enerġetika fl-2014. Għalhekk ir-rapport irid jistabilixxi ċertu affarijiet dwar l efficienza enerġetika u għandu jgħid ukoll illi il rapport dwar l-implementazzjoni tal efficienza enerġetika u direttiva tal efficienza enerġetika ser joħroġ l-2014. L-enerġija li tiġġedded għadhom importanti u għanna din l-alternattiva ta' no regret kif għedna fil-roadmap aħna nafu illi f'xi pajjiżi hemm miżuri differenti dwar it-tnaqqis ta' sussidji retroattiv u dan se nindirizzaw iżda meta naraw l-2030 nafu illi l-enerġija li tiġġedet hija tassew importanti għalina għaliex dawn huma riżorsi li aħna għandna fih dan is-suq intern fl-Ewropa. Is-suq intern għall-enerġija fl-infrastruttura fl ewropa is suq intern għall enerġija fl infrastruttura nagħti li huwa importanti għalina huwa settur importanti, wieħed mill-aktar settur importanti fl-enerġija. Xi stati membri jridu jikkoperaw aktar u aħna għamilna diġà xi affarijiet hemmhekk blan illi nwettqu s-suq interna l-enerġija u għalhekk is-sena 2014 hija sena importanti mens xi membri tal-Parlament Ewropew tkellmu dwar prezzijiet tal-enerġija. Fir-rapport tal-2030 aħna ser nkunu qegħdin nanalizzaw dawn bħalissa qegħdin infasslu evalwazzjoni ta' impatt fejn qegħdin indirizzaw bosta xenarji bosta miri. Effiċenza tal-enerġija fost l-oħrajn. Irridu niżguraw illi l-analiżi tal-prezzijiet tiġi inkluża hawnhekk imma apparti minn hekk il-Kunsill Ewropew f'Mejju talab lill-Kummissjoni sabiex ikun hemm analiżi aktar dettaljata tal-prezzijiet tal-enerġija u l-ispejjeż fl-Unjoni Ewropea viżavi l-kompetituri l-kbar ewlenin tal-Unjoni il-Kummissjoni ser tagħmel dan ser tlesti dan sal-aħħar ta' din is-sena l-bidu ta' sena diħla u tqal hawnhekk illi fattur ewlieni għażieda fil-prezzijiet huwa minħabba il-prezzijiet tal-fossil fuels. Din hija xi ħaġa ovvja ovvjament aħna ser nkun qegħdin narblu fatturi oħra wkoll fatturi bħal spejjeż ta' networks enerġija tiġġedet taxxi illi żiedu l-prezzijiet ser kun hemm analiżi birre analiżi dettaljata flimkien ma' rapport għal-2030. F'termini ta' politika ta' enerġija, din hija importanti immens aħna qegħdin infaslu paper għal jannar u għalhekk id-dibattitu tal-lum u dibattitu li messer ikunu dibattiti tassew importanti għalija. Grazzi. L-Onorevoli Delvo biex tukom. Grazzi, Signor President. Grazzi li l-kulħat tal-kommenti vera interessanti li għamiltu. Dana jurini li fid-dalta da kollu li skambjajna għawnek ikun ftit simplistiku wis illi najdu li nistaw inwieġbu u nsibu soluzzjoni għal dawn l-elementi kollha b'target waħda biss. Lew ewwel net irid niċċara xi ħaġa li xis-sur Rassi tkellem dwar l-ubija u oħrajn ukoll kellhom raġun forsi li f'dan it-test hemm nuqqas ta' elementi konkreti u nuqqas ta' preċiżjoni. Fakkarkom il dan huwa test li riżultat ta' konsensus bejn żewġ rapporters u najdilkom illi il-konkret issa nastu għalleħ permezz tal-emendi jina irrit inwieġeb li l-xuħut minnkom sfortunatament u imma jinxorta sen wieġeb eh, niċċara ċerti kunċetti per esempio signora Ulf Scott illi kella dubji dwar il-kompetittività u il-fat illi aħna derna li e, e, e, din namlu kontra xurxin il-kompetitivita u l-izvilup sostenibli le waċar li l-efficienza fl-użu tal-enerġija u l-enerġija li t-ġeddet jaqdu l-kompetitivita imma l-kondizjoni illi dawn ikollhom għafas ċar kemm dak li għandu xaqsam mal eh, liħ, il-kost effiċjenza u anki l-evalwazzjoni tal-progressi miksuba u meta nitkellmu dwar il-profittabilità irrid nerġa' nisħaq fuq l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija bħala l-ġebla tax-xewka l-ġdida tal-qafas regolamentari l-ġdid li nisħu fuq il-kapaċità ta' progress li għandna eh, fil-setturi mhumiex koperti mill-ETS fosthom il-bini u il trasport jina nemmen illi tassew għanna nisħu fuq dawn iż-żewġ setturi. Is-sur Liza fir rigward tal-enerġija li tiġġettet ukoll fakkar li hemm problema ta' koordinazzjoni iva. Aħna ridna nisqu fuq din il-kelma għaliex innemmen il dak li għandu xaqsam mas um, uh, eh, sussidji jridu jkunu mirati aħjar illi il-maturità trid titqis ukoll biex dawk is-sussidji uh, eh, li neħu minn min enerġija li tiġġedet nużawhom fuq ejjun oħra li għadhom mhumiex taqsek maturi hemm bżonn iva ta' ċertu flessibilità, iva, Signora Van Bremt, Sir Van Bront, għadhom xawnek imma il-politika ta' sussidi tal-enerġija fossili u koll li naħsbu fuqa madux aċċettabli. Għalhekk hemm bżonn li nkunu korrenti fuq il-prezz tal-enerġija eh, min jgħid li t-tort huwa eh, jew l-enerġija eh, li tiġġeddet jew inkella tal-importazzjoni tal-enerġija fossili ma le huma taxxex nazzjonali wkoll jiena ħadd gost nisma' il- tiġi għaluna li se jkun hemm forsi iktar eh, ċarezza uh, dwar l-ispejjeż u l-prezzijiet tal-enerġija fit-28 stat membru differenti. Rridu nkunu realisti dwar kif qegħdin jinħadmu dawn il-prezzijiet sabiex imbagħad ikun hemm iktar trasparenza fuq kif qed jinħadmu. Mhux biss inkunu nafu il-prezz, imma l-elementi li formaw dan il-prezz u dan kemm għall-kumpaniji għall-imprizi u għaċ-ċittadini hemm bżonn ikun iktar trasparenza. Iva, rridu nisqu iktar fuq riċerka l iżvilupp l-innovazzjoni dan jippermettilna wkoll li impoġġu l-impriżi tagħna f'dinja globalizzata ħafna iktar kompetittivi hemm bżonn iva ta' iktar eh, eh, kompetizzjoni ma' aħna rridu naħdmu fuq livell Ewropew jien naħseb li huwa inaċċettabbli li meta stat membru jiddeċiedi waħdu li joħroġ mill-enerġija nukleari ma jibqax jiżgħar ġifiri mingħajr ma jarraf fl istati eh, ġirien tiegħu din hija xi ħaġa inaċċettabbli għaliha jien naħseb illi jekk aħna rrid ikonna suq waħdini tal-enerġija rridu wkoll ikonna politika ta' komunikazzjoni ġenwina bejnietna. Huwa essenzjali illi il-kooperazzjoni tissaħħaħ bejn l-Istati membri. Fuq dan irrid vera nisħaq. Hemm bżonn ta' bosta strumenti differenti kif qal is-Sur Ximanski. Għalhekk aħna rridu li jkun hemm taħlit enerġetika iktar wiesa, għaliex aħna rridu li jkun hemm teknoloġiji li ħarsu l qudiem għaliex l-impjegi huma essenzjali u għalhekk hemm bżonn illi namlu iktar, jien naħseb illi rridu nisqu fuq tlet għanijiet vinkolanti imma imma nerġaw noħolqu eh, u ninkludu għafas għall-ambizjoni iva imma l-ambizjoni tkun realistika eh, dawn huma xor kollha soluzzjonijiet li rridu naslu għalihom flimkien. Grazzi. Allora, il-dibattito è terminato. Il-dibattitu issu għammalu u marriċ li narġaw niftuħ l-Onorevoli Sieber. Nishtiq inwieġeb, President. Suppost fin nofsija se nispiċċaw id-dibattitu skont l oċtijaj tiegħi għadna għadhom l 11 fil-bidu jiena għet li kien ser ikonna sateja d-dibattitu. Jiena fakkartkom dwar dan fil-bidu tad-dibattitu. Satej. Huwa dibattitu importanti U aħna ġejna l-lum hawnhekk biex nitkellmu dwar dan is-suġġett jiena xtaqt illi inti titkellem qabel il-Kummissjoni, qabel ma laqt il-lista. Jiena stennejt sal-aħħar. Issa għandna il-vot fid disata Jannar u dan għandu jgħaddi għal plenarja ta' frar. Il-Kommissjoni għaliex mhux qed tistenna l-inna sabiex aħna nkunu votajna dwar ir-rapport. Il-Kommissjoni mhix interessata f'dak li aħna nagħmlu f'dan il-Parlament Ewropew. La Kommissjoni è stata posta una domanda alla Kommissjoni. Kommissjoni, saret ilkom mistoqsija minn sar iwieġeb iva l-Kommissjoni ġiet mitluba mill-Kunsill Ewropew f'Mejju sabiex tħejji segwitu għal dokument sal-aħħar ta' din is-sena fid-dawl tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu. Naħseb li hemm xi flessibilità minnaħa tal-Kummissjoni sabiex toħroġ b'dan f'jannar aktar tard ser ikun diffiċli minħabba il-Kunsill Ewropew f'Marzu kif qatt qabel iż-żewġ kummissarji tagħna u l-President l-estri jagħtukom widen u l-ewwel pass huwa dan l-iskambju ta' tarif ta' femiet u l-vot ta' jannar jekk aħna noħorġu bil-dokument f'jannar jista' jkun illi iva nqisu il-rapport tal-Parlament Ewropew jiena nemmen illi l-intervent tal-kollega Siber huwa intervent interessanti u nistgħu nistaqsu lill-Kummissarju sabiex jistennina koll. Nishtiq nfakkarkom il-kollega Grote. Grazzi. Jina nemmen illi din kien esqarija tajba ħafna. Aħna stajna nqisu dan suppost ekkellu ġera, ekkellu jiġri għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna eh, leġislaturi. Inkella xejn ma jiġri. Aħna se nieħdu l-ħin kollu li għandna bżonn biex naslu għal-vot. Dan ser ikun tassew importanti sabiex aħna nimxu eat fit mixin fi direzzjoni tajba unek u rridu nivvotaw dwar il-tibdi fi klima, l-politika tal-enerġija, dinja xi ħaġa li aħna se nkun qegħdin negozjaw fi snin li ġejjin ukoll. U mill-punt di vista ekonomiku importanti mens li aħna jkollna perspettiva ġenerali termini tal-kalkoli. Irridu namlu kalkoli tajba fl-ekonomija. Għadna ma ndirizzajniex dan kollu. Għadna ma ndirizzajniex is-swieq finanzjarji u swieq tal-assigurazzjoni. Isser jiswinna dan kif qed nagħmlu l-affarijiet bħalissa din hija ħażar irridu perspettiva ġenerali tal-ekonomija f'dan ir-rigward. Jiena qed nistenna u nara lejn xiex meċin, xie stati membri. Ma jidex illi edin jifmu illi mill-2009 aħna edin indirizzaw il-politika tal-enerġija, il-taħlita enerġetika jifden l-istati membri ma ridu aktar armonizzazzjoni għonek kull stat membru jagħmel li jrid, dak li jixtieq, aħna neħtieġu armonizzazzjoni aħjar, sinkronizzazzjoni aħjar u ġala darba nkunu għamilna dan, aħna nkunu nistgħu naraw l-effetti pożittivi kollha għassu intern irridu Ewropa waħda, irridu nużaw din l-opportunità sabiex intejbu l ekonomiji tagħna. Fl-istess waqt, aħna irridu nħarsu aktar l-ambjent, irridu nkunu responsabli u impoġġu għajnejna fuq il-ġejjeni. Għant qed nitkellem mal kollegi minn it-tre dan tistaw tidraw. Kienet esperjenza sabiħa u nittamaw illi nkunu nistaw insibu kompromess. Jekk ikonna kompromess ikonna riżultat pozittiv. Grazzi, kollega Groten, nistaw insibu tal-problemi kollha li għandna qabel anzi. Il-periodu għatressi għall-emendi u għadak tal- 3-12 ta' novembru fis-sitta l-abbozz ta' rapport ser kun disponibbli fis-sistema IT4AM e għall-emendi u dawn irdu jintbatu permess tal-fex l-sekretarjat. Ringrazzar il kulħat u nishtiq nfakkar l-kollegi. illi il-laqa konġunta li jmiss bej envi u itre hija prevista għat ta' Diċembru. Grazzi l kulħadd l-kollaborazzjoni ta'kom u nixtieqilkom il-jum tajjeb u il-ħidma tajba.